we finished earlier after the trade partnership and uh, Giacolino. Then Ladies, gentlemen, colleagues, uh, shall we get started? It's... Uh... As a signori, da ew id-disa u għanna agenda twila ħafna u dimna mela minnajr iriktar dew minn nibdew il-ħidma mintana, nibdew il-laqa. L-agenda <clears throat> edha ma'kom jiena nipproponi żewġ emendi biex nibdlu numru 18 u numru 24 ħan nipposponuhom għallaqa oħra. 18 dwar ir-rapport fuq iċ-Ċina u hemm talba mir-rapporter is-Sinjura Disarnes biex tiġi posposta u l-istess fuq numru 24 fuq il-qafas finanzjarju multianwali fuq it-talba tar rapporter sur Kamal. However, call your attention to the fact that imma nfakkarkom li avolja waqaw dawn iż-żewġ punti mill-aġenda xorta għandna madwar 24 punt x'nitkellmu fuqhom f'dan il-laqa u inklużi wkoll diskussjoni ma' Sur Lami u bil-parteċipazzjoni tal-Kummissarju u workshop fuq akta kif ukoll laqgħa tal-koordinaturi. Mela, irridu nkunu ħawtiela ħafna u stretti ħafna fuq iż-żmien fuq il-ħin. il-minuti tal-laqatana ta' jannar qegħdin magħkom u aħna nikkonsidrawhom adottati jekk ma jkunx hemm xi kummenti sa tmiem din il-laqa. Bħassoltu. Din il-laqa tiġi web streamed. Apparti ovvjament il-sessjoni il diskuss tal-koordinaturi in kamera il-lista ta' korrispondenzi bħas-soltu diġà tqasmitilkom u dawk interessati f'xi punt jistgħu jagħmlu talba tagħhom lis segretarjat Ngħaddu għal punti sostantivi ta' sostanza irrid infakka li għandna membru ġdid ta' dal-komitat mill-Alde, is-Sinjura Baldija, merħba bik. You come to one of the... Ġejt wieħed mill-iktar kumitati l-iktar ħawtila. U nur li tkun f'dal kumitat, sinjura, qed President. L-ewwel punt ta' sustanza huwa kif qed jiġru l-affarijiet dak li ma' negozjati ta' trilogu li għaddejn bħalissa għaddej ix-xogħol u wieħed mill-impuktar importanti huwa fuq ir-regolament fuq investimenti barranin, it-trattati ta' investimenti barranin li għal-jom jina rapporter li bira ħanna kena il-ħamistril trialog fih dan il-konsil. Għandi xi ħbarijiet tajba. Avolja rridu nkunu kawtu wkoll. Ta' kien l-ewwel trialog taħt il-Presidenza Danisa u kija l-ewwel darba l-Kunsil vera ċerta flessibilità u rieda li nimxu l-qoddim kompromess mal-Parlament. Għana prezentajn offer, offerta minn min ħatana xi matilu u t-tweġiba tal-Kunsill għall-ewwel darba ma kienieċ waħda negattiva. Jiġifieri aħna qbilna biex nitolbu l-Kummissjoni biex tidħol f'kuntatt mal-Kunsill, ma' segretarja tal-Kunsill biex nippruvaw naslu għal bilanċ bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u biex noħorġu f'kompromess li proposta ta' kompromess li tkun tista' tiġi aċċettata. U ta' ippreparajn jaħa laqa ta' trialog li jmiss u jiena kawtament konfidenti li aħna nistaw fil-bidu, għedin kunu fil-bidu ta' involviment ta' xejra pozittiva f'dan ir-rigward. Issa, punt numru 5 fuq l-agenda. Attiv attivitajiet ta' gruppi ta' verifika. Fl-axar mill-axar laqa li kellna eh, gruppi ta' verifika ġew maħluqa u daw jinkludu Mercosur li għalli għamir rapporteru għajan l-ok li ma jidirx li huwa hekk għall-Amerika ċentrali il-rapporter mhuwiex jaqgħu lanqas rapporter qalba u batem hemm is-sinjura Korrea li tista' toħodlu postu. Muċa grazie, señor presidente. Grazie, signor president. Lodwa tajba l-kulħadd. Xtaqt nieħu l-kelma fisem Pablo Talba li tallabni biex fil-qosor nejdilkom ġara l-biraħ fil-laqa tal-grupp ta' verifika Unjoni Ewropea u l-Amerika Ċentrali l-biraħ kienet iżdini laqa ta' dan il-grupp ta' verifika tal-Komitat Inte. U dal kien fuq l-Amerika fuq l-Amerika Latina kien hemm sitt ambasċaturi bħal Honduras, il-Nicaragua, il-Panama, fost oħrajn, il-pajizi tal-Amerika ċentrali, tkellmu ma' surfalda u kienem rappresentanti oħra tal-gruppi politiċi li attendew. Is-sur talba tkellem fuq il-kooperazzjoni għandha xtaqsam mal-ewwel ftehim reġjonali u qal sam il-bidu enfasizza l-aspett kummerċjali minħabba il-vantaġġi tal-iżvilupp fih dan il-żewġ partijiet. L-ambasċaturi ta' ta' diversi pajjiżi, inklużi tal-Kosta Rika, tkellmu fuq dan fej qalu li dan il-ftehim huwa importanti ħafna għax ħaġib stabilta u kapaċità l-integrazzjoni l-relazzjoniet diversi ta' bejn li jem bejnietna. U ħasbu li dan għandu daw ftejmiet għandu jitlu fis-seħ kemm se jkun malajr. Bażikament ikun f'Mejju meta jsiru l-firem biex bekkum bat kompli il-Parlament minn hemmhekk. Imbagħad l-ambaxxaturi qalu li jafu li hemm problemi in-house fuq ir-ratifikazzjoni ta' dawn ftejmiet u biex anka jiġi applikat u jidħol fis seħir raba parti tal-ftejim li fih ukoll kompetenzi maqsuma. U allura dan ukoll irid jiġi ratifikat issa dwar il-ftejim minnu nifsu. Meta niġu għal-kummerċ huwa partikolari anka u importanti għal-ftuħ taż-żewġ tiswieq kien hemm xogħol ukoll fuq il- xi jfisser il-ftehim u konkludejna li dal-ftehim ikun tajjeb għal żewġ reġuni meta niġu għal kummerċ u dan u dan il ftajim huwa relevanti ħafna u għandu jkun dawl qawwi għal ħadd ieħor biex jimitaħ. Grazzi. Nuhun l-opportunità biex ngħid xi ħaġa fuq il-gruppi ta' monitoraġġ li u maħluqa imma li fuqhom hemm xi żviluppi. Minħabba l-Istati Uniti li jiena standing rapporter għandi laqgħa mal-Kumitat tal-Kummerċ Estern f'dak għandu xaqsam mal-Kummerċ mal-Unjoni Ewropea u daw il-membri tal-grupp jafu x'kienu l-idejat espressi f'dwan tal-American Business fl-Ewropa. bat l-Ekwador u l-Bolivja kien hemm laqa li jom daw l-standing rapporter u Almond Schultz li għadu ma' ġwasalx. qed jgħidu li li Martin Kazak li tgħid xi ħaġa, Martin Kazak Irrid tgħid xi ħaġa fisem il-grupp ta' monitoraġġ għandek il-kelma. Grazzi, eżis kollegi, aħna kena l-ewwel laqa. Unjoni Ewropea u l-Ġappun dexxar u tkellimna fuq kwistjoni ta' organizzazzjoni u deċidejna li niltaqgħu erba' darbit u ninvolvu eh, partiċipanti differenti mill-ambaxxata Ġappuniża u mis-soċjetà ċivili fid-diskussjoni il-kollega tagħna mill-Kummissjoni tagħna Eh, briefing komprensiv fuq l-ambitu u u il-Parlament għandu jagħmel riżoluzzjoni fuq dan qabel ma jsir is-summit fl-ewwel nofs tal-2012 bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun. Din riżoluzzjoni għandha l-intenzjoni li tagħti l-opinjoni tal-Parlament dwar jekk in-negozjati għandhom xibdew għal eh, Free Trade Agreement bej iż-żewġ naħat dawn qed nistennew li jintemmu daw il-taħtiliet trassat minn Marzu peress li l-Ġapun qed tafas għal tweġiba anke f'dak li għandu x'aqsam ma l-2011 ta' l-tejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Korea. Hemm il-pożizzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun li għedin fuq il-papers kont l-2011 bħal per procurement u żvilupp sostenibli Aħna ġena formati il-level ta' il-grupp ta' fuq level oli sab suċċess f'dan f'dan is-suġġett, speċjalment f'dak li għandu samma l-procurement, ix-xiri pubbliku ġifieri. Qed nistennew il-inkomplu il-laqat tagħna bħala grupp ta' monitoraġġ u l-insegwu il- unkomplu b'daw il-laqat ta' verifika. Grazzi, il-President. Dan il-scoping exercise inti għed timmaġan li ħekun għed pozittiv l-eżitu tijow, Iva, aħna t-nisaqsu l-Komissjoni xinu xini l-assessment tagħhom u ma qalu dwar dan l-eżerċizzju ma moderatament ottimistiċi. Ah, dan huwa mod diplomatiku fim podġu għaw veru. Grazzi, nimxu l-qoddim, mela, is sit punt fuq l-agenda. Aspetti kummerċjali fuq is-sħubija mannaħa tal-vant. Dinja dan huwa dan huwa non-initiative report mill-kumitat tagħna u aħna għandna abbozz ta' rapport mill-rapporter tagħna mill Ransdorf kif tafu palissa Stati Uniti jed għaddeja taħt idiet għal iftejmit ma' ħafna minn sħabna tal-vant aħna t-nieħdu aħna rridu noħolqu rridu nilħu ftejmiet komprensivi ma daw il-pajizi. fil fajsta għandkom għandkom kopja tar rapport u għandek il-kelma rapporter. Grazzi, President. L-ewwel nixtieq niskuża ruħi il-rapport għaf huwa ftit itwal mis-soltu, ma huwa importanti xorta għall iżvilupp għal varjazzjoni kummerċjali mal sħabna tal-vant. U jkolli ngħid illi forsi xi nies ma jafux illi sħubija mal-vant, sħubija tal-vant tikkonkludi tinkludi sitt pajjiżi illi għandhom xaqsmu mal-viċina l-Ukrajna, l-Belarus, il-Ġorġa, l-Armenja u l-Azerbajġan. Dal-pajjiżi huma diversi ħafna minnhom infushom u anka is-sitwazzjoni ekonomika tagħhom hija differenti waħda mill-oħra, pajjiż mill-ieħor. L-Assoċjazzjoni l-Unjoni Ewropea t tinnegozja ftehimiet mal l-imsieħba tal-vant kollha għaddejjin ħlief dak mal-Belarus. Jiena għan nispjega iżjed fuq id-differenzi bejn stati differenti mela. <coughs> Dawn il ta' assoċjazzjoni huma importanti bħala ftejmit kummerċali illa naħħari u għal-ħolqien ta' ftejim e, e, zona ta' kummerċieles wiesa u biex inneħħu tariffi anka l-approssimazzjoni f'dak għandu ġisama l-akija Ewropew il-suppostandu jġib miegħu it-tneħħija ta' konfini li jkun fihom it-tariffi. Issa, ħan nitkellem fuq l-istati individwali f'dan il sħobija tal-vant. Nibda bl-Ukrajna. Di CFTA. DCFTA eh, il-ftejmit kważi ntemmu sa mill-2000 sa tmiem is-sena 2011 imma il-ftejm għadu ma ġiex konkluż minħabba nuqqas ta' ftejm minna tal-Unjoni Ewropea minħabba situazzjoni sitwazzjoni interna fl-Ukrajna. Jien nemmen il-ftejm kummerċjali <clears throat> mandux ikunu ostaċ fuq din is-sitwazzjoni dawn id-diffikultajiet. U fir-rapport tiegħi jiena qed nissuġġerixxi applikazzjoni tad DCFTA. L-intejbu l-kummerċ <clears throat> ħajġib iktar prosperità u stabilità l ukrajna u allura dan huwa importanti ħafna għalina. Hemm potenzjal enormi kbir fil-kummerċ. Per eżempju, waqt l-aħħar żjara li kelli fl-Ukrajna jiena żort intrapriża kbira li tipproduċi l-missili fil-passat kienet timpjega 60.000 impjegat u issem biss mal-2000 hija moderna, intrapriża moderna, preparata ħafna, imma m'għandhomx programm ta' produzzjoni. Opportunitajiet bħal dawn qed jistennew ħafna minnaħa tal-Unjoni Ewropea, il ġorġja u l-Moldova. U l-Moldova. Il-Ġorġja u l-Moldova huma formalment inklużi daw in-negozjati in-negozjati di CFTA dawn ġew formalment ġew formalment imnieda u għandhom jiġu si jibdew fil-ġimgħat li ġejjin. U importanti li daw il-pajjiżi jissuktaw bir-riformi ekonomiċi tagħhom biex bekk ikunu jistgħu jikkonkludu in-negozjati mingħajr ħafna dewmien. Il-problema tal-Moldova hija prinċipalment waħda politika jkolli ngħid għandek integrazzjoni ta' territorju u u diffikultajiet ma l-armata ma per esempio ma l-armata federali għadha teżisti imma mhux kif kienet fil-passat. Imma l-problema ta' ter ta' integrità territorjali għadha hemm. L-istess nistgħu ngħidu fil-każ tal-Ġorġa. Imma peress li l-Gvern ċentrali qed dan peress li l-gvern ċentrali qed jikkontrolla l-qalba tal-pajjiż imma fi il-Ġorġja irreġistrat ħafna progress anka f'ċerti partit tal-ekonomi, per, eżempju fis-settur tal-enerġija, għax għadhom eh, għadhom kemm dem minħabba ċerti krediti. issa din jesportaw l-elettriku l-istati fil-viċinat tagħhom. Is uh, visible. Allura hemm ċertu progress nistgħu narawh. Issa fuq l-Armenja. Il-Kunsill ħabbar negozjati għad DCFTA biss wara li r-rapport tiegħek kien intbat għat traduzzjoni. Il-partit korrispondenti tar-rapport għatbaqalhom xi tibdil xi sirilhom minħabba is-sitwazzjoni ġdida. Għan nittama tama l-kollegi tiegħi <coughs> jajnuni biex nibdel nagħmel dat tibdiliet permezz ta' ċerti MND. Allura jina nistennew li jkomplu daw id-diskussjoni biex intemmu dar rapport nixtieq insemmi illi tul l-ewwel skambju ta' opinjonijiet f'Diċembru li għadda, il-Komissjoni informatna illi il-bidu ta' e, negozjati ta' DCFTA mal-Armenja ma nistawx nibdew kmini mal-ajr. Xarrin wara, il-negozjati infetħu minn indikazzjoni minn qabel li natat l-komitat inte. it-tama li fil-futur il-Kummissjoni tkun <coughs> solidali magħna u allura l-isforzi tagħhom jiġu rapportati fi żmien propizju lill-Parlament Ewropew. U l-isforzi tagħhom ikunu jistgħu nkun nistgħu aħna nagħmlu parti minnhom biex bekk inkunu nistaw ninkludu daw l iżviluppi daqshekk importanti fl-attivitajiet minn tagħna. Issa indura l-Azerbajġan. <clears throat> l-Azerbajġan huwa kasalih għax illum huwa 70% tal-GDP tal-pajjiżi tal-Kaukasus, 70% ntenni. <clears throat> huwa l-parti kbira tal-performance ekonomika għal daw il-pajjiżi u l-pajjiż għadda minn tkabbir ekonomiku minħabba s-settur ta' żejt. Wara dan ftehim storiku bir Azerbajġan u l-kumpaniji kbar ta' żejt. <coughs> Allura daw mixin il-qoddim. Fir-rapport tiegħi jiena qed ninkoraġixxi l-Azerbajġan biex tiddiversifika f'dak li jaqsam l-ekonomija tal-pajjiż u biex ittejb l-isforzi tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam ma' sħubija ma' WTO. Din hija prekondizzjoni biex aħna niftħu negozjati di CFTA bejn l-Unjoni CFTA bejn l-Unjoni Ewropea u Azerbajġan. Hemm potenzjal kbir għad diversifikazzjoni fl-ekonomija tagħhom. U U għallura tajjeb li daw jibdew dan il proċedura ta' bela tal-diversifikazzjoni. Issa, il-problema fuq il-Belarus. Hemm ċerti problemi politiċi tafu intom fir-relazzjoni bejn il-Belarus u l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea qed tikkritika ħafna is-sitwazzjoni politika kif ukoll is-sitwazzjoni ekonomika fil-Belarus jien nemmen illi din l-izolazzjoni ta' dal-pajjiż li hija izolazzjoni relattiva mhijiex produttiva għal futur il għaliex xi imsieħba hemm xi imsieħba ekonomiċi oħra li lesti jidħlu fil-kamp minn flokna paċċinizi per pereżempju, u aħna qed nosservaw is-sitwazzjoni fil-Belarus b'mod oġġettiv. Allura nis ma nsux ngħidu li hemm ċerta stabilità fil-Belarus u dal-kumpaniji kbar għadhom jeżistu u qed jipproduċu u qed jisportaw U anka il-moral ta' pagamenti tal-Belarus huwa tajjeb ħafna jgħid fuq livell għali u allura għal-Belarus eh, għandu parti stabbli fl-ekonomija. Allura fl-opinjoni tiegħi huwa li għandna nitlu iktar fi kwistjonijiet mal-Belarus. <coughs> u biex ma nkomplux b'dan l-attitudni ta' izolament. Il-għaliex permessa din sħubija ekonomika ħna nistgħu nipromovu il-valuri Ewropej tal-punent, nistgħu nipromovu strutturi tas-suq u anka il-kwistjoni tal-klassi medja fil-Belarus illi tista' tkun il-fattur ta' stabilità fost s-soċjetà ċivili fil-Belarus, allura nistgħu nikkontribwixxu iżjed għat-tibdil soċjali u ekonomiku li pretendu eżis kollegi. Wara dak li ġara fl-Afrika fl-2011, daw il-pajizi tal-vant jisna insejnijon minħabba l-problemi ta' fil-pajizi fl-Afrika. Issa, il-medja u d-dinja u l-kallima politiċi qed isaħħu l-interess tagħhom għal pajjiżi Arab u jisna bdejna ninjoraw u nitilqu għarrasom il-pajjiżi tal-Vant. Fl-opinjoni tiegħi dan huwa żball u l-prosperità u l istabilta tal-viċinat Ewropew mal-Vant huwa kruċjali għall-Unjoni. Għan esperjenza tajba mill-passat li ninjoraw eh, din il-parti tad-dinja huwa kontraproduttiv. Irridu nipromuovu u nixproraw ruħna biex niprom biex intejbu relazzjoni tajba ma daw il-pajjiżi tal-Vant u assolutament importanti li jkollna priorità f'dak li għandu xaqsam ma' attivitajiet ekonomiċi f'dan il-kamp. Fl-abbozz ta' rapporti jiena kelli lan biex nindirizza il-kwistjoni l-aktar importanti kummerċjali nittama li jista' jservi bħala bażi solida għal diskussjoni u nħares il-qoddim għal kontribuzzjoni tagħkom. Nittama li jkunu idejat friski u tajbin. Grazzi. Thank you. Grazzi. L-bosta rapport u aktar estensiv, infatti, aktar estensiv mis-soltu. Imma jina nista' nifhem l-importanza tiegħu ukoll l-iskop ta' dan is-suġġett jiġġustifika dan it-tul. Irċevejt itra li ser nibatilkom minn membru tal-Parlament tal-Ukrajina mexxej tal-Partit Radikali dwar din il-kwistjoni. President nitlob skuża, jiena nsejt insemmih dan it-tarif ir-reperkussjoni tas-sur Oleh Laxko, membru tal-Parlament tal ukrajina l-mexxej tal-Partit Radikali, huwa huwa sodisfatt bir-rapport. Iva, jgħid il-President. Issa ejjew ngħaddu għax-Shadows bħala Zalewski mhux hawnhekk l-Onorevoli George Kutas mill-SND jinsab hawnhekk. Hekk jogħġbok, Onorevoli Kutas. Grazzi, President. L-ewwel nett. Nixtieq nifraħ l-rapporter tagħna għall-ħidma tiegħu. Ir-rapport forsi huwa xi ftit twil, iżda jiena sibtu illi kien pjuttost komprensiv u bilanċat tajjeb. Ir-rapporter qal li l-avvenimenti fl-Afrika ta' fuq bidlu il-fokus tagħna. Fokus tal-attenzjoni tagħna u issa qegħdin natu aktar attenzjoni l-viċini tagħna l ġirien tan nofsinhar. Iżda irridu nintensifikaw il-kooperazzjoni tagħna mal-imsieħba tal-vant għaliex ma rridux nittraskuraw din id-dimensjoni tal-politika tal-viċinat tagħna. Għan tagħna għandu jkun, għan kbir tagħna għandu jkun il erda tal-faqar. Ek biss aħna nistgħu niżguraw l-istabilità tal-pajjiżi fis ħubija tal-vant. L-isforzi ta' aktar demok demokrazija isiru permess ta' livelli ta' għajxin tajbin, soċjetà ċivili aħjar li niżguraw il-libertà tal-istampa u insaħħu l-istituzzjonijiet demokratiċi infushom. L-aspetti kommerċali tal-sħubija tal-van. Dwar dawn jiena naqbel ma' rapporter Iġifiri il-soċjetà ċivili tista' taqdi rwol tassew importanti fir rigward tal-benefiċċji fuq medda twila ta' żmien. Ma rridux ninjuraw ukoll ir-rwol importanti illi s-suq tal-Unjoni Ewropea jista' jkollu għal l-imsieħba tal-Vantana, semmit Repubblika tal-Moldovja. 47% tal-esportazzjonijiet mill-Moldova jiġu fl-Unjoni Ewropea, jaslu fl-Unjoni Ewropea, u għalhekk din hija xi ħaġa ta' sinifikat, xi ħaġa oħra li nixtieq nitkellem dwarha u se nikkludija fl-emendi hija ħtieġa illi ndaħlu kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli. Fl-FTAs mal-pajjiżi ta' sħubija tal-Vant. Dak kollu li kelli xinejt jiena nemmen illi aħna se nikoperaw aħjar mod tajjeb ma' rapporter u fl-aħħar mill-aħħar se noħorġu b'rapport eċċellenti. Grazzi. Naddu għal membri l-oħra tal-Kumitat l-Onorevoli Milħodor Kjożbok. Grazzi, President. Jiena ħassejt li kont inviżibbli għaftit ħin hawnhekk. Jiena kont qed nirreferi għal shadow rapporters li ma jinsabux hawnhekk. Dan din hija inizjattiva li aħna nilqawha mill-Onorevoli Ransdorf mod partikolari l-abbosta rapport dwar il-kapitoli tal-pajizi din hija Zieda ta' siwi narfu li il-kapitolu tal-Belarus jirrappreżenta l-ikbar sfida fost dawn il-pajjiżi kollha ta' dan ir-reġjun. Għaldaqstant, fil-waqt illi la bosta rapport jappoġġa bisħiħ il-negozjati bilaterali ta' DCFTA f'ħamsa minn dawn is-sitt pajjiżi, għalina dan ma jagħtix tifsira tal-anijiet tal-an ewlieni tad-DCFTA jitkellem dwar ekono integrazzjoni ekonomika b'konverġenza tar regoli imma dan ma jgħidx ma jitkellimx dwar xi kejl, xi miżura dwar kif aħna nistgħu narfu illi sar progress din id-direzzjoni. U x'tib ta' miżura ser nieħdu biex nevalwaw il-progress u min ser jiddeċidi jekk il-progress kienx tajjeb biżejjed. Wieħed ispirazzjoni prinċipali eh, ta' dan ir-rapport kienet il-komunikazzjoni konġunta minnaħa tal-Kummissjoni u il-rappreżentanti tal-affarijiet barranin, rappreżentant li tal-affarijiet barranin u s-sigurtà. l-ewwel għan li aħna konna qegħdin nippruvaw niksbu kellu x'jaqsam ma' demokrazija b'saħħitha, demokrazija li taħdem rispett ta' drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt huma pilastri fundamentali ta' sħubija tal-Unjoni Ewropea mal-ġirien tagħha. Din hija l-ewwel ambizzjoni tagħna. It-tieni ambizzjoni kienet illi nistabilixxu konnessjonijiet rabtiet aktar mill-qrib mas-soċjetà ċivili biex bekk inkun nistgħu niksbu l-ewwel għan. Iżda jiena minix qed nara biżejjed eh, informazzjoni qudiemna f'dan ir-rapport li għandna. Dan ir-rapport mhux qed jagħtina l-għodot li għandna bżonn li neħtieġu biex nevalwaw ta' bilħaq il-progress f'din id-direzzjoni tal-ewwel żewġ Jiena nixtieq ngħid ukoll illi ħafna minn daw l-imsieħba tal-vant għandhom strutturi ekonomiċi illi ta' bilħaq iridu jarġaw jinbnew mill-bidunet biex jirriflettu aktar mill-qrib il-prioritajiet tas-suq tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk l-integrazzjoni ta' dawn il-pajjiżi hija kompitu ambizzjuż u għalhekk hemm bżonn ta' rizorsi xirqa biex dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jiżviluppaw. Xaġa bħal din aħna naċċettawha nilqawha nsab ħerqan biex nikkontribwixxi aktar għall iżvilupp ta' dan ir-rapport. U President dak kollu illi kelli xinejt. ngħid. Meta kont qed nisimak ġif moħi l-aspett ta' kummerċ tal-subija tal-vant u l-aspett tal-affarijiet barranin f'din ir-rabta tagħna, f'din ir-relazzjoni tagħna. Kummissjoni l-Onorevoli Sinjura Jizikowska. Lodwa tajba, grazzi President. Il-Kummissjoni tilqa il rapport dwar l-aspetti kummerċali ta' subjet tal-vant. Aħna naħsbu il huwa rapport komprensif immens illi jidentifika l isfidi importanti illi għandna qudiemna fir-rigward tal-pajjiżi ta' sħubija tal-vant fil-qasam tal-kummerċ. Il-kummerċ huwa element importanti ta' sħubija tal-vant. Għaliex għandu rwol importanti fil-kisba ta' l-anijiet ta' sħubija tal-vant, l-assoċjazzjoni politika u l-integrazzjoni ekonomika. Permezz tad DCFTAs aħna ser ikun qed noffru lill-imsieħba tal-vant tagħna aċċess sħiħ u mingħajr xkiel għal suq Ewropew. Dan ser jgħinhom biex isaħħu l-esportazzjonijiet, jattiraw aktar investimenti u jkollhom ukoll it-tkabbir. Aħna qegħdin nitolbu għalhekk għal riformi li huma indispensabbli għal dawn il-pajjiżi biex ikunu jistgħu jibbenefikaw bisħieħ mill-preferenzi li qed nofrulhom. Il-Kummissjoni hija impenjata bisħieħ għall-aġenda tas subija tal-Vant. Aħna qegħdin nresqu l qudiem din l-aġenda u fl-2011 rajna illi sar progress sostanzjali. Il-ftajim ta' DCFTA ma' l-Ukrajna intem u issa ħna qegħdin naħdmu dwar il-konklużjoni tat-test. Madonna kollu rabta bejn il ftajem ta' assoċjazzjoni u il dcftas huwa wieħed illi ma nistawx ninjorawh u għalhekk irridu jkunu f'konformità mal-kundizzjonijiet politiċi dawn il-pajjiżi biex l-Ukrajina eh, l-Ukrajina biex l-Ukrajina tkun tista' tibbenefika biss mid-DCFTA. L-Unjoni Ewropea tkun koerenti hawnhekk u f'konformità mal-valuri tagħha ukoll fil-politika ta' kummerċ. Frigwar tal-Ġorġa u l-Moldova dawn il-pajjiżi kisbu progress suffiċenti u sostanzjali fl-isforzi biex jimplementaw rakkomandazzjonijiet ewlenin għal bidu ta' DCFTAs. Inatat l-approvazzjoni mill-Istati membri għabbażi tal-rapport tal-Kummissjoni flimkien ma' dan il-komitat fejn aħna rakkomandajna illi nnedu il-DCFTAs għal tnax għanna skeda intensiva ta' negozjati se jikonna, et nipjanaw li jkollna erba' rounds ta' negozjati u l-Kummissarju De Gucht bħalissa jgħat iżur dawn iż-żewġ pajjiżi biex b'mod politiku inedi il-negozjati l-ewwel round huwa mistenni illi jisir fl-aħħar ta' Marzu dwar l-Armenja dan il-pajjiż kien ftit waqaf ftit lura meta mqabbel mal-Ġorġa u l-Moldova. Aħna ħdimna mill-qrib ma' dawn il-pajjiżi lejn l-aħħar tal-2011 il-gvern adotta skeda ambizjuża, skeda ta' azzjonijiet biex ikun lest sal-aħħar tal-2011. U irnexxielu jikseb il- progress illi huwa kien ippjana li jikseb fi 17 ta' frar l-istati membri għabbażi ta' rapport mill-Kummissjoni u dan il-Kumitat ġi deċiż illi jiġu appoġġati il-tnedijiet ta' negozjati mal-Armenja. Issa l-iskeda ta' negozjati ser tibda din is-sena mill-aktar fis possibbli dwar il-pajjiżi l-oħra. Zamma tal-valuri tal-Unjoni Ewropea u tas-ħubija tal-WTO huma ewlenin biex jittejbu relazzjonijiet kummerċjali ma' dawn iż-żewġ pajjiżi, ġifieri l-Azerbajġan u l-Belarus. L-Azerbajġan bħalissa mhijiex membru tal-Azerbajġan iżda aħna ser inkomplu nippruvaw insaħħu r-rabtiet tagħna ma' dan il-pajjiż fil-kuntest tal-negozjati tal-fejm ta' assoċjazzjoni dwar il-Belarus din il-kondizjonalità u koll hija valida għal Belarus. Iġifiri sħubija fil WTO ftejim ta' preferenza fil-ġejjien irid ikun parti minn ftehim ta' assoċjazzjoni kif ta' dan tal-aħħar huwa stabilit għabbażi ta' valuri komuni li huma maqsuma bejn żewġ pajjiżi u dan mhuwiex il-każ fil-konfront tal-Belarus bħalissa. Dak li huwa importanti u dal-waqt ser nispiċċa nispiċċa f'żewġ minuti oħra, aħna qegħdin insegwu l-iżviluppi f'dawn il-pajjiżi u dan ser nagħmluh ukoll matul il-proċess tan negozjati. Il-kumitat ser ikun informat fil-waqt dwar il-progress li ksibna f'dawn in negozjati Grazzi, rapporter issa għal konklużjoni malaj malajr għalix fadlinna punti uħar qabel jasal. <coughs> Pascal Lamy. Grazzi, President. Għal daqstant. Grazzi tal-kommenti, minnaħa tal-kollegi u rappresentanta tal-kommissjoni. L-ewwel idea dwar is-soċjetà ċivili illi issemmit mill-Onorevoli Kuta u l-Onorevoli Taylor. Jiena naħseb illi dan huwa l-element ewlieni tal-istrateġija illi nsaħħu is-soċjetà ċivili biex l-Ewropa tal-Vant titqarreb lejn l-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi xi metodi Huwa faċli illi nipromovuhom fis-soċjetà ċivili, iġifieri nejnu l-dawn l-imsieħba biex jiksbu amministrazzjoni illi taħdem aħjar. L-standards Ewropej jistaw jiddaħlu faċilment f'dawn is-soċjetajiet u hemm programmi f'xi pajjiżi ġirien biex jiġu promossi u dan għandu jiġu wkoll appoġġat mill-Unjoni Ewropea. Dawn l-istrutturi ta' amministrazzjoni jistgħu jittejbu faċilment. Ma tantx jiswinna flus biex nagħmlu dan. Hemm xi metodi wkoll tal-funzjonament tal-imprenditorjat illi indaħlu forum for aktar progressivi ta' accounting, ta' kontabilità naraw illi din il-prassi f'xi pajjiżi waqgħet xi ftit lura, għadha xi ftit lura u din nistgħu intajbuha permezz tal-għajnuna minnaħa tal-esperti tagħna. Dan huwa fattur illi nistgħu insemmu hawnhekk f'dan il-qasam fattur wieħed imma nittama illi l-odda bażika biex nipromovu il-klassi medja u soċjetà ċivili f'dawn il-pajjiżi għandha tkun l-isfera tal-relazzjoni kummerċjali tagħna. Meta aħna diskutejna u kol din il-kustjoni ta' drittijiet tal-bniedem, dwar dan jena naħseb illi da, din hija kwistjoni dan huwa suġġett illi jeħdinna ħafna ħin. Jiena naħseb illi biex naslu għal dan l-ewwel net għandna bżonn tal-istat ta' dritt. L-istat ta' dritt jiġi qabel it-twaqif tas soċjetà ċivili hija l-esperjenza storika, jekk jogħġbok ikkonkludi jgħid il-President. Grazzi tal-attenzjoni. Nittama illi intom il-kol tejnuni biex nirranġa il-rapport permess tal-emendi ta'kom għaliex fil-kas tal-Armenja aktar sviluppi issa minn wara it-traduzzjoni tar-rapport. L-iskadenza l-emendija l-21 ta' marsu f'nofsinhar ngħaddu għal punt numru 7. Ewropa li tuża rizorsi b'effiċenza. Din hija opinjoni fuq rapport eh, b'inizjattiva propja minn ta' Envi għandkom u l-abbozz ta' opinjoni mir rapporter Salvatore Iacolino u jina ser naddilu l-mikrofonu. Grazie, President. Grazie, President. Ser nżon fil-qosor immens. Diġa, tkellimna dwar dan id-dokument fejn aħna irdu nesprimu kif kont qed inti rridu nesprimu eh, opinjoni dwar suġġett ta' sew rilevanti, jiġifieri dak marbut mal-użu effiċenti tal rizorsi ċaġa ta' sew essenzjali għandna disa possibiltajiet kbar għad kabbir tal-ekonomija, sostenibilità, aktar aqlija permezz ta' teknoloġija li tħares l-ambjent, il-green technology, biex insaħħu il-kompetittività mhux bisa l smes permezz ta' ftejimiet kummerċjali illi jmorru skont is-sitwazzjoni. Jiena naħseb illi fil-relazzjoni barranija tal-Unjoni Ewropea huwa importanti li nirreferu għal kummerċ ta' beni ta' servizzi ambjentali dan huwa sistema din hija sistema multilaterali ta' kummerċ miftuħ biex bekk nigarantixxu illi l-ambjent jista' jkun xi ħaġa li nistgħu nikkoperaw fuq mod internazzjonali anke għabbażi tan-negozjati tar rawn ta' Doha aħna nħossu illi it-neħħija tal-tariffi f'dan is-settur jista' jkun ta' importanza kbira iridu indaħħu, affarijiet marbuta mas sostenibilità U dan wassanna għal alternativa oħra, kwistjoni illi qegħdin indirizzawa, illi trid taqqat mod tajjeb il-politika kummerċali mal-politika ambjentali. Irdu nduru lejn l-istrumenti ta' produzzjoni innaqsu l-ispejjeż imma garantixxu dejjem livelli għoljin ta' standards fil-konsum tagħna. Dan għandu jkun adegwat meta mqabbel mal-ħtiġijiet ta' realtà illi qiegħda dejjem tevolvi. Dwar dan is-suġġett huwa għalhekk importanti illi nitkellmu dwar il-preferenzi tariffari ndaħlu dawn il-preferenzi tariffari għal prodotti u servizzi ambjentali għaliex dan jista' jkun jista' jagħti valur miżjud mod partikolari fl-ambitu ta' rapporti ta' kooperazzjoni fost il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Jiena tkellimt ukoll dwar ix-xefaq temporali marbut mal-Istrateġija 2020. Id-dokument huwa ovvjament miftuħ għal kontribuzzjonijiet minn naħa tagħkom u titjib minn naħa tagħkom. Dak li intom tixtiequ taraw illi jinbidel jiena serni għafawnek. hawnhekk u ser nisma x'għandkom xi kif ukoll x'għandha xi tgħid il kommissjoni Issa ser niftu diskussjoni ser nibdew bix-shadows l-Onorevoli George Kutas fisem l-SND. Fil-qosor kemm jista' jkun hekk jogħġbok. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq nifraħ lill-kollega tagħna għal abbozz ta' opinjoni tas-sew tajjeb Jiena nemmen illi nħeġġu l-kummerċ ta' servizzi u l-prodotti ser iwassal għal kabbir sostenibbli. Kummerċ ġust għandu jkun fil-qalba tal-politika tal-Unjoni Ewropea u jiena nilqa l-proposti tiegħek biex indaħlu proposta ambizjuża ħafna fil il-li illi diġà, il li diġa' jinsabu fis-seħħ. L-Unjoni Ewropea trid tgħin biex toħloq sistema globali biex tuża ir-riżorsi globali kollha b'mod ġust aħna rridu nsegwu nosservaw l-standards ambjentali fih dan il-WTO bħalissa dak li qed naraw huwa nuqqas ta' konsistenza bejn l-impenji għad-WTO u dawk illi aħna qbilna dwarhom <coughs> fil-gwar tal-protokoll ta' Kyoto. Għalhekk jiena nixtieq nagħti l-kontribut tiegħi għall-opinjoni tiegħek permezz tal-idea tiegħi u ninsab ħerqan illi nikkollabora magħkom. Katrin Verda, Grazzi President, Jiena u kol se niprofa fil-qosor, jiena nishtiq nilqa din l-opinjoni hija waħda tajba u tkopri ħafna affarijiet Fl-ewwel paragrafu inti qed illi tista' tkun sostenibbli jiena nissuġġerixxi illi dan insaħħu ngħidu li għandu jkun sostenibbli għaliex hekk ma jkunx sostenibbli ma jkollniex kummerċ. Jiena naħseb illi forsi jridu nindirizzaw is-sikurezza alimentari hawnhekk għaliex il-kummerċ fil-materja prima mhuwiex biss dwar il-minerali, Imma WWF il-bieraħ nedew proġett ta' sew interessanti dwar is-sikurezza alimentari fil-ġejjeni. Dinja xi ħaġa illi tista' ssir dejjem aktar importanti aktar ma jgħaddi żmien. Jiena intenni dak li qalu l-kollegi dwar il-kummerċ, il-kummerċ li għandu jkun ġust, għandu jkun sostenibli u jżomma l-standards illi aħna nistennew illi negozji fl-Unjoni Ewropea jżommu meta jagħmlu kummerċ bejnietom. Il-kummerċ tagħna ma jridx jippreġudika l-pajjiżi li qed jiżviluppaw l-opportunitajiet illi dawn għandhom biex jiżviluppaw il-kummerċ tagħhom. Aħna nibatu wis fir-rigward ta' materja prima hawnhekk. Jiena ukoll nixtieq illi tissemma xi ħaġa dwar it-teknoloġija li tħares l-ambjent, din it-teknoloġija ġdida qegħdin naraw illi hemm il-non tariff barriers illi qegħdin ifeġġu. Irridu nitkellmu dwar l-infurzar ukoll fil-FTA stana kollha. Għaliex aħna irridu naraw illi il-vizas u xkiel ieħor ikunu jinsabu hemmhekk l-iktar f'emerġenzi, f'teknoloġiji emerġenti. kol irridu nindirizzaw il-kwistjoni ta' say what you pay, kif għandhom l-Amerikani, u din il-ħaġa rridu ndaħlu wkoll fin-negozjati tal-ġejjeni tagħna. Grazzi tas-sew jiena ser inkun qed tinressaq xi emendi fir-rigward ta' dan id-dokument. L-Onorevoli Scholz fisem il-gwe. Grazzi u wkoll xtaqt inżomm fil-qosor Nixtieq nitkellem dwar dak li qalet Katrin Berer meta qalet illi kummerċ ġust irid ikun sostenibli għaliex inkella ma jkunx kummerċ ġust. Jiena nixtieq nilqa il rapport tal-Onorevoli Jakolino illi naħseb illi jinsab fid-direzzjoni tajba, ovvjament il-problemi spiss insibuhom fid-dettalji. Jekk qed nitkellmu pereżempju dwar il-prodotti il servizzi ambientali ambjentali bħala kwistjoni kummerċjali, irridu naraw ukoll x'inhi r-realtà soċjali tal-intrapriżi li qed jipproduċu prodotti u servizzi bħal dawn. Jiġifieri fil-Ġermanja l-investiment solari, l-industrija solari hija milquta ħafna mill-kompetizzjoni fuq is-suq dinji u għalhekk irridu nirrealizzaw kif l-Unjoni Ewropea tista' tagħti l-kontribut tagħha għal kummerċ ġust. Fir-rigward ta' dawn il-prodotti ambjentali, it-tieni net nixtieq ngħid illi rridu niftakru, infakru f'paragrafu tlieta ir-round ta' Rio Plus 20. Aħna nafu illi il-ġimgħa l-oħra kien hemm laqa ġewwa Nairobi, laqgħa tal-Ministri biex iħejju għal din l-Unjoni għal dan ir-round ta' Unjoni Internazzjonali Ambientali. Irdu nħarsu wkoll lej il-ġejjeni u mhux naraw biss dak li diġà konklus. konkluż. Dwar il-monitoraġġ dwar it-tarif, jiena nixtieq ngħid f f'paragrafu 5 irridu ndaħlu illi il-monitoraġġ u il tarif għandhom ikunu parti ta' kull ftehim illi jikkonċerna l-aspetti ambjentali. Jiena nixtieq ngħid ukoll irridu nifmu li rridu nifmu li kwistjonijiet ambjentali u dawk soċjali għandhom ikunu marbuta flimkien għaliex jekk il-konsumaturi u l-produtturi ta' prodotti ambjentali ma eh, kunux qed jiġbdu l-istess ħabel fil-realtà soċjali, mela allura aħna ma kunux nistgħu nilħqu l-anijiet tal-kapitolu ta' sostenibilità u għalhekk il-Common Corporate Responsibility irdu nsemmu hawnhekk. Fl-aħħar net jiena nisab ħerqan illi nkompli f'din il-kooperazzjoni tiegħi mar-rapporter dwar din il-kwistjoni. Grazzi ħafna sa l-ħar kellim il ħodor grazzi xadow eh, eh, sur Janik Ġallo imma jiena lest li nitkellem skont in-noti ġela. inti tixtieq le. Mela, l-abbozz tal-opinjoni kważi esklusivament qed jiffoka fuq il-ftuħ tas swieq globali għal prodotti ambjentali u s servizzi u għaċar li Ir-rapporter qed jifhem li dawn huma swieq li qed jinfetħu għall-esportazzjonijiet imma dak li donnu huwa nieqes il-naħa l-oħra tal-kummerċ ġifieri l-kwistjoni tal-importaturi il-fatt li l-Unjoni jew l-Ewropa l-iktar kontinent li jisserraħ fuq l-importazzjoni ta' l-enerġija Irrid ikun hemm politika industrijali għall-Unjoni Ewropea intelligenti. Aħna smajna mill-kelliema l-oħra dwar l-importanza ta' sostenibilità. Dan ifisser li jirridu aħna innekħu it-kabbir ekonomiku mill-użu ta' rizorsi kattar permezz ta' użu mirġdijt, reċiklaċ, effiċjenza tal-enerġija titjib tal istandards ta' kwalità u li nużaw għal ħafna iktar dan il-prinċipju. Irridu aħna noffru sabiex naħdmu mar rapport sabiex nintroduċu xi idejat f'dan ir-rigward, speċjalment fuq il-ftejmiet tal-kummerċ, is sovranità tal-imsieħba regolamentazzjoni għal GSP u li nappoġġaw l-isforzi sabiex nippromovu l-kummerċ sostenibbli fil-taħdidiet ma' pajjiżi terzi u in aħna wkoll naċċertaw li jkun hemm konformità mal-istandards ambjentali mal-kumpaniji Ewropej li huma involuti fil-minjera fi eh, pajjiżi terzi. Qabel iċ-ċer jgħid li li inti involut fil-Kumitat tal-Kummerċ biss eh, u xej iktar, eh, dan huwa l-punt inti ma tistax tajt u tkompli b'dan il-mod mingħajr ma taċċetta xi tip ta' responsabilta. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Marija. Iva, grazzi President, eh, xtaqt jiena insaqsi il-xaħat biex eh, ibaxxi il-heating għawnek għax qed mm, tajb li nkunu sostenibbli. Iva, għandek raġuni jgħid iċ-ċer, Iva, tinħoss ħafna sħana. Ġifiri, qed nitlob l servizzi sabiex ibaxxu naqra temperatura. Jiena u nisma' il-kummiss li eh, jena nixtieq ngħaddi l-mikrofon l-Sur Bosmans mill kommissjoni Grazie ħafna, grazie President. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter Aħna nilqaw l-abbozz tal-opinjoni u dwar il-kummenti iva diskussjonijiet kienu vera nishtiq nixtieq nirringrazzjakom kif diġà smajna din iż-żieda fil-affluenza tal-popolazzjoni se tpoġġi iktar pressjoni fuq ir-riżorsi u sabiex aħna naħdmu kontra din il-kwistjoni ta' skarsità tar-riżorsi rridu naħdmu fuq l-effiċenza tar-riżorsi fl-elementi kollha tal-tfassil tal-politiki fl-Unjoni Ewropea inkluż il-kummerċ, inti poġġejt enfasi fuq il-prodotti ambjentali u s servizzi il-kapitli dwar is-sustenabilità l-ftejmiet bilaterali u multilaterali. Għandna bżonn ukoll fil-fema tagħna noqogħdu attenti li l-effiċjenza tar-riżorsi mhux se tsirnix għall-industrija u l-kummerċ imma tkopri l kummerċ kollu l-industrija kollha Jena naħseb li kwistjoni prinċipali li uh, eh, il-Kommissjoni se tagħmel uh, fuq il-Palk Internazzjonali Rio Plus 20 ġifir nixtiequ referenza u um, steni għafaw. Grazzi, grazzi ħafna sur Jakolini għandek xi kummenti tal-aħħar li tixtieq tagħmel. Iva, President, jiena smajt il-kontribuzzjonijiet kollha daw kollha li intervjenu vera napprezza. Iva, sem nikkonsidrawhom dawn il-punti speċjalment minħabba riflessjonijiet komplessivi jiena rajt li kien hemm apprezzament mill-istess kollegi kif ukoll il-Kummissjoni qed nitkellem dwar li 8 ta' Marzu meta l-emmendi għandhom jitresqu tal-2012 mbagħad se jkun hemm il-vot fint fi 27 ta' Marzu. Grazzi. Very much. Grazie ħafna. Skadenza l-emendi għal din l-opinjoni 8 ta' marz, marzu f'nofsinhar. Grazie. Let's move to item 8. <clears throat> Pascal Ami is Punt 8, is-sur Lami diġa hija hawnhekk. Diġa hija hawnhekk fostna, nixtieq nilqak. Inti issa tettendi wara tmien konferenza ministerjali f'Ġinevra. Fi Ġinevra, Iva, donna rawn ta' doħa, tpoġġa fuq l-xkaffa. Dan ifisser li għalissa il kapaċità tal-tfassil tar regoli tad WTO twaqfet inti x'tista' tagħmel aħna x'nistgħu nagħmlu sabiex nippruvaw inwaqfu dan l-ixkil. Nixtieqna dilek il-mikrofonu, Pascal. Grazzi ħafna, President. Iva, dejjem huwa pjaċira lija li nkun hawnhekk ma'kom. Se nipprova jiena nwieġeb il-mistoqsija tiegħek eh, jgħid is-sur Lami. Imma ejjem poġġi l-affarijiet, eh, ejjem poġġi l-affarijiet fuq kuntest iktar wiesa, jiġifieri jittibdiliet il-kbar. il il kbar li d-dinja għaddejja minna f'dawn iż-żminijiet riċenti bi ovvjament il-ħruġ ta' numru kbir ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw li llum il-ġurnata huma msieħba attivi ħafna fil-ekonomija dinjija kif ukoll sabiex jipprovdu għajnuna fuq l-iżvilupp Qed naraw ukoll aġġustament f'dan il-modell ta' tkabbir f'dan l-aħħar 10 snin nafu li iva tkabbir dinji dan qed jimxi iktar bil-mod u nafu li hemm iktar pajjiżi li qed ifittxu sorsi alternattivi ta' tkabbir li huma iktar sostenibbli u li joħolqu iktar impjiegi. U qed naraw ukoll u dan għandu impatt fuq il- il-kummerċ dinji minna għet qed eh, nippruvaw nirregolaw l-ekonomija minħabba settur eh, li kien kellu nuqqas ta' regolamentazzjoni u dan wassal għal kriżi dawn it-tibdiliet fundamentali qed ikollhom impatt fuq il-WTO u s-sistema ta' kummerċ il-pajjiżi emerġenti issa huma partijiet interessati iktar attivi fil-WTO u meta inti tħares lejn dak li eh, qed tajdlu l-funzjoni leġislattiva tal-WTO mhux l-unika funzjoni imma fost oħrajn tistgħu taraw fir-round tal-iżvilupp ta' Doha kemm l-affarijiet huma ta' sfida sabiex inti issib bilanċ ġid, drittijiet, obbligi bejn il-membri żviluppati u emerġenti dina it-triq ir-rotta tal-ixkil preżenti fir-round, l-ostakli u dan iwassalna u daqsa niskelem fuq dan il-punt sabiex nippruvaw insibu approċċi alternattivi ħalli bekk waqt li jiġifieri l pakket il-kbir peress li dan huwa mxekkes nippruvaw naħdmu fuq kwistjonijiet oħra. Mbagħad mm, rajna wkoll ħafna mill-ifqar membri jużaw il-kummerċ bħala strument tal-iżvilupp grazzi għall-inizjattivi pal Aid for Trade. Dina xi ħaġa ferm pożittiva fuq radar tad WTO u għanna ħna naċċertaw li il-kriżi ma tillimitax l-impenn kollettiv sabiex ngħinu lil pajjiżi li qed jiżviluppaw li huma ifqar u um, ikolli ngħid li l-Unjoni l-Unjoni Plus eh, tat eh, riżultati skont l-impenji tagħha. Jiġifieri xi ħaġa li tistgħu taraw ukoll fil-komunikazzjoni reċenti ġejja mill-Kummissjoni fuq il-kummerċ tkabbir u l-iżvilupp jiena nemmen li eh, dana qed jiffoka fuq direzzjonijiet ferm interessanti. Il-kummerċ ukoll qed jinbidel għalfej peress li il-kummerċ et huwa eh, iktar dwar il-valur globali dwar li natu valur lil prodotti importati li jerġgħu jiġu esportati bi valur ola u dan jaffettwa l-impjiegi u mbagħad irridu nerġgħu nistudjaw il-mod kif aħna nkejlu il-kummerċ. il il kummerċ Iva, aħna għadna qed nkejlu il-flussi, l-importazzjoni, l-esportazzjoni, kull darba li dawn jaqbżu frontiera. Imma xorta waħda dana jgħidilna ftit dwar il-kontribuzzjoni ta' kummerċ għad kabbir, impjiegi jew tnaqqis tal-faqar. U dana jatina wkoll stampa ċajpra dwar l-izbilanċi bilaterali fil-kummerċ aħna ma nistawx inkomplu nkejlu il-kummerċ bi strumenti ta' 19 seklu rridu nippruvaw aħna nkejlu l-valur miżjud tal-kummerċ u huwa għalhekk li jiena ngħidejt inizjattiva bl-isem ta' Made in the World flimkien mal-OECD, il-kontribuzzjoni tal-Eurostat il-Kommissjoni Internazzjonali tal-Istati Uniti u ħafna oħrajn li eh, nkejlu l-valur mir mir-żjud tal-kummerċ se jipprovdi kemm lilna kif ukoll intkom li taħdmu fil-politika, l-komunità, kummerċjali u oħrajn stampa iktar ċara tal-impatt tal-politika kummerċjali bħala magna ta' tkabbir u żvilupp. Dawn it-tibdiriet qed jobbligawna wkoll inħarsu b'not differenti lejn il-protezzjoniżmu min jixtieq jagħmel il-protezzjoniżmu jidher xi ħaġa sabiħa imma jixtiequ jkomplu jittaxxaw l-importazzjoni. Imma jekk dan isir se jkun hemm żieda fil-prezzijiet tal-prodotti għalhekk eh, in eh, kienu qed eh, nispiċċaw f'sitwazzjoni ħafna ikraħ qed naraw ukoll numru għola ta' ftejmit bilaterali kummerċjali il-kummerċ multilaterali dan ej dejjem eżista flimkien ma' inizjattivi bilaterali. Normalment dawn l-inizjattivi fukaw fuq it-tariffi. Issa, mux għet nitkenmu dwar problema serja unek Eh, iktar ma jkollna ftejmiet ta' dan it-tip, iktar ma nistgħu nistennew li se jkun hemm tnaqqis f'dawn it-tariffi ġifieri qed nitkellem dwar aħbar tajba ħafna. Punt ieħor iktar inkwetanti dak li qed naraw ftejmiet bilaterali li qed mm, issa jkollhom x'jaqsma kwistjonijiet regolatorji dawn il-ftejmit bilaterali li qed jinkludu l-approċċi regolatorji tagħhom stess hemm riskju serju li jkun hemm diverġenza fir-regolamentazzjoni dwar il-kummerċ dinji. Sibna dan fir-rapport tal-kummerċ dinji li aħna plogolokajna s-sena l-oħra u din ix-xejra se jiena nemmen ħatkun aħbar tajba għall-operaturi li jaħdmu dan se jizit Miflok ma jennaqqas eh, kemm se jiswa il-kummerċ ta' bilħaq jekk u kifet naraw aħna il-qafas regolatorju tal-kummerċ dinji kdana jitħalla fidejn il-ftejmit bilaterali u kollaterali minn flok l-isfera multilaterali fid WTO jista' jkun li se niltaqgħu mar-riskju ta' frammentazzjoni u bekk nkunu qed indajfu din is-sistema globali li jilna nibnu mill-1947 għalek ma naħsibx li dina ħatkun aħbar tajba għal kull membru kem jekk il-membru huwa pajis kbir jew żgħir anka jekk ovvjament ħatkun aħbar vera ħafna iktar ħażina għal pajjiżi żgħar. Taħt dawn iċ-ċirkustanzi il-membri ta' WTO inkluż lilkom fil-fema tiegħi għandhom e, jistudjawhom dawn l-ostakli għal kummerċ irridu aħna nkomplu nħarsu lejn l-xkiel li m'għandhomx jaqsmu ma' tariffi, is-servizzi, il-manifatturar, il-kummerċ agrikolu. Għamil sens li nżommu ir-regolamentazzjoni tir-regola dawn l-affarijiet b'mod separat Għanna bżon u koll li jinħarsu lejn l-standards differenti, l-standards internazzjonali, jew inkella l-standards privati. U huwa għalek li jiena ddeċidejt li norganizza panel ta' stakeholders differenti biex nistudjaw l-ostakli għal kummerċ kemm mal-lum kif ukoll għal futur u daqt se nkun nista' ngħidilkom min se jkun fuq dan il-panel. Jekk indur għal mistoqsija tiegħek sur President, għalkemm inti stess qed li waqt l-aħħar laqa ministerjali li kellna f'Diċembru hemmhekk dan din laqa ma' u riċ li eh, se nkunu nistgħu nelbu l-ostaklu li għanna fl-agenda tal-round ta' Doha il-ministri u kol taw sinjal ċar li l-2012 mandirx tkun sena għal xejn. Hemm punti fuq l-aġenda ta' Doha li nistgħu niksbuhom din is-sena dawn jistaw jkollhom benefiċċji konkreti pal per eżempju il um, ftejm fuq il-faċilitar tal-kummerċ tafu li il-membri ta' Go Around aċċettaw li jerġgħu jistudjaw bħala tip ta' bilanċ għalhekk dinna l-kwistjoni l-prinċipali li bħalissa il-negozjati qed jiffukaw fuqha f'Ġinevra hemm ukoll barra mid-negozjati ta' DDA għandna numru ta' ċessjonijiet fil-WTO pal serbja Kazastan, Laos li huma avvanzati ħafna u eh, dawn l-affarijiet jistgħu jiġu konklużi fuq medda qasira ta' żmien u għandna aġenda ta' monitoraġġ ukoll li ta' ħafna waqt il kriżi dana en l-membri tal-WTO imma l-koll kemm aħna nafu li effiċjenti kemm hi effiċjenti din is-sistema ta' monitoraġġ xorta waħda għandna nsaħħuha u ovvjament għandna wkoll eh, osma fejn hemm progress potenzjali pereżempju li nibnu fuq il-ftejim reċenti fuq l-akkwist governmentali u bin-negozjati li għaddejjin bħalissa din is-sena dwar il kundizzjonijiet taħt liema ċina se jkun l-ewwel pajjiż eh, emerġenti li se jingħaqad ma' dan il-ftejn fuq l-akkwist governmentali iva mhumiex dawn żminijiet faċli għal multilateralizmu bħala konsekwenza tal-kriżi aħna tnaraw li ma tantx hemm xi ħajra fost il-membri li jaħdmu taħt qafas multilaterali sabiex dawn jindirizzaw l-ostakli tal-lum u tada għal kummerċ qed naraw ukoll ħajra limitata fil-ġnus maquda sabiex jintlaħaq ftehim sabiex jitnaqsu l-emissjonijiet tal-GHGs u l-parallela bejn dawn in-negozjati kummerċjali u tal-klima vera tolqotna għalhekk biex nala President u l-messaġġ tiegħi huwa li eh, rridu naħsbu darbtejn qabel ma ndajfu s-sistema li għandna b'mod effiċjenti imma b'diffikultà bdejna fuq dawn l-aħħar snin jekk nixtiequ li s-sistema kummerċjali dinija taħdem il-membri kollha għandhom ikunu lesti jagħmlu l-kontribuzzjoni tagħhom u għalhekk jiena nixtieq ngħid li r-rotta multilaterali għandha tibqa l-iktar effiċjenti u l-iktar waħda ġusta. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Mhux bla sorpriża għandi qatt ta' talbi tal-kelma. Mela, ħampoġġi l-alloċ jaħdem u nitlob illi min jintervjeni ikun jista' iżomm mal-ħin. Nitlob mill-ewwel kellim l-Onorevoli Gasperi mill-PPE. Sullami, eh, kontenti ħafna li għedin miegħek hawnhekk fostna, imma m'għandniex biżejjed żmien, m'għandekx biżejjed żmien biex biex tkun fostna, għandek ħafna x'tagħmel, m'għandekx m'għandekx biżejjed ħin għalina imma l-kwistjoniet kollha li semmi fost l-affarijiet li semmejt hemm żewġ affarijiet li jiena jinteressawni iktar minn oħrajn. L-ewwel e, il-politiki e, barranin mal-kummerċ barra mill-Unjoni jidu nħassu l-objettivi tagħhom bħal pereżempju standard speċjali e, standards ambientali u dawk ta' drittijiet ta' bniedem mill impressjoni tiegħi hija illi aħna forsi qegħdin nagħtu lil WTO wis xogħol. Imma jiena interessat ħafna dwar intom kif taħdmu flimkien ma' organizzazzjonijiet oħra ta' finti, drittijiet organizzazzjonijiet ta' ambjentali u ta' drittijiet tal-bniedem, etc. Forsi tistaw taraw opportunità għad-WTO kif tħarsu lejn il-negozjati ma' ma' dawn iftejmit diversi Tħar kif tħarsu lejn ftejmit futuri biex aħna nkunu nistmu nistgħu naħdmu ma' daw il-mekkaniżmi mekkaniżmi u nkunu nistgħu nkomplu naħdmu aktar meqrib ma' WTO bħala approċċ ta' riżoluzzjonijiet, mekkaniżmi oħra, eċetera. Forsi nistgħu naħdmu u nitalmu iktar minn l-esperjenza fil-kooperazzjoni tieni. Protezzjonizmu. Hija xi ħaġa li semmejt speċi kull ma jmur iż-żmien qed jittieħdu miżuri minnaħa tal-membri ta' WTO li m'għandhomx jaqsmu l-istess WTO qed taħseb fuq l-Arġentina jiena nista' nifhem ir-raġunijiet tagħhom għal ftehimiet tagħhom imma naħseb dan huwa approċċ perikolus ħafna. Aħna smajna karozzi ċiniżi li ħajġu introdotti u dan m'għandux ma tantx dan joħroġ li mir-regoli tal-Prokura Pubblik tal-Xiri Pubbliku u mnibżal ma nkunx b'saħħitna biżejjed biex l-Istati Membri tagħna ikun jistgħu eh, jaħdmu fih dan dawn ir-regolamenti tal-istess organizzazzjoni. U qed nitkellmu fuq l-2012 meta nibdew l-inizjattivi biex naraw liema liema membri ta' WTO u ma marbutin mill-liema membri u mill-liema biex nbekk nkun nistgħu nifaċċjaw ċerti kwistjoni toħra il-għax fl-esperienza tijaj u għalli WTO dejjem kienet qed tipprova taħdem lejn l-intejbu l-affarijiet tal-futur. U ma nixtieqx li nara WTO inqas b'saħħitha anzi ridu waħda aktar b'saħħitha bi grupp ta' pajjiżi li huma eh, li kollhom bejnietom jaqsmu bejniethom regoli iktar b'saħħithom U dan joħroġ ħafna mir-ram ta' doha u allura forsi nkun grati jekk inti tkun tista' tfissirna ċerti inizjattivi biex aħna nkunu nistgħu nipproċedu fuq il- fuq il-WTO. Mela, President, baqanna għaxar kelliema mill-SND Group. Grazzi, President. Direttur Ġenerali Lami Hemm żewġ punti importanti li nixtieq insemmi. Is-sinti qed issemmi eh, regolament regolamenti globali qed naħseb fuq ix-xogħol tagħna fl-Italja, pereżempju l-Italja pereżempju ħaddiema tal-karozzi fil-Ġermanja. U jekk jien ngħidilhom li dawn in-nies hemm problemi differenti li jista' jiġu regolati fuq livell globali li jassiguraw impjiegi iktar siguri, ma nasib li nkun konvinċenti bl-argumenti tiegħi jekk mhux permess ta' ftehimiet bilaterali biex jgħinu l daw l-industrija partikolari, allura jina naħseb <coughs> li iktar ikunu xprunati biex jiġu konvinti. Intom kif taraw li dan li konna iktar saħħa għal regolamentazzjoni globali. X'nistgħu nagħmlu aħna? Imma l-iktar importanti x'tistgħu tagħmlu intom qed toħolqu think tank u forsi tista' tgħidilna x'qed jiġri fl-ewwel tliet xhur. Hemm erja ieħor li jissemma Mr. Kasperi dwar protezzjonizmu dinja sfida kbira di aħna narawa ħafna u il-proċeduri li għandhom isiru huma komplessi ħafna. Forsi WTO tista tista tares iktar biex nagħmlu l-aħjar użu mill-proċeduri tagħhom biex bekk inkunu nistgħu assolutament żguri li l protezzjoniżmu ma jkollu xejn xaqsam mal-ħidmiet tad-WTO. <clears throat> Nikellim li jmiss. Grazzi. Eh, u interessanti ħafna li għadin inħarsu biex biex nibdlu l-istrumenti kemm mill-17 seklu għal 20 seklu wissal għas-seklu li tagħna. U dak li qed jiġi bħalissa. Palissa. bħalissa aħna u dim dal-kumitat aħna għandna rapport fuq il-GSP u t-tibdil fih dan il-GSP. L-emenda f'din forsi nistgħu nibdew nibdew nużaw l-indiċi ta' l-indiċi ta' uman u mhux il-GDP u jien ħanna ramalajr din li jidher li dal-indikatur mhux se jkun jaqbel skont il-coverage tal-pajjiż allura iħtija huwa li ma jkunux jistgħu jużaw dal-mekkaniżmu bħala WTO il għaliex li nużaw kriterji ekonomiċi biss fil-preferenzi tat tariffi jiena kun nixtieq nkun naf x'taħseb dwar jekk qed tippruvaw tħarsu lej informazzjoni oħra għax aħna qed nippruvaw nitħabtu fih dan dal-kumitat biex il-kummerċ u n-negozju tagħna jkun sostenibbli u ġust imma u Jekk nużaw kriterji differenti forsi ma nkunux nistgħu nejnu lil nfusna, grazzi. Grazzi ħafna u issa fi semi ħodor. Grazzi sur President. Lodwa tajba, sur lami, grazzi tal-jiet fostna. Jina ħad pjaċir nisma referenza tijek tal-Made in World dinja fil-qafas tal-kampanja eh, għal presidenzjali franċiża li tkun ta' suċċess. Issa, dinja l-kriżi li l-multilaterizmu għaddej minnu diversi gruppi u stati membri din jaslu fuq il-negozju b'mod verament realistiku. Nixtieq indawar forsi ftit l-affarijiet u ngħid u nħares anzi ħdejn xista jkun forsi l-approċċ multilaterali. Fil-kas li dan ifalli, xandu jkun l-approċ Ewropew? Mux qed nitolbu biex tagħti ħarsa eh, kritika lejn is-suċċessuri tiegħek, imma aħna nħossu illi llum ma nistgħux inħarsu lejn ir-rwol tal-Ewropa fil-kummerġ dinji. Issa l-Kummissarju fl-Unjoni Ewropea l-aġenda tiegħek ti kienet waħda ta' liberalizzazzjoni fukajt ħafna fuqha l-istituzzjoniet Ewropej. Aħna u kollet nitkellmu fuq preferenzi u xinu verament jew xandu jkun il-kummerċ dinji u x'dimensjoni għandha tkun tiegħu. Aħna għandna sistema bilaterali ta' kummerċ li kienet taħdem u meta konna involuti e, ma' stati membri. Jina marriċ noqgħod nafas nidħol fuq dak li għal ħadd ieħor imma hemm diskussjonijiet fuq dil-kwistjoni ta' li xaqsam maċi republiku, għandek ostakli ta' tariffi, eċetera. Din mhijiex ta' politika industrijali ieħor meta nieħdu elementi kurrenti bħalissa dan forsi jkun ta' użi f'ċerti użu f'ċerti setturi li jkun approċċ interessanti ħafna il-Ġappun u l-Kanada għandhom differenza ta' opinjoni meta jiġu fuq dan bħalissa imma f'ċerti areas dawn l-istrumenti jistgħu jkunu interessanti biex wieħed jerġa' industrializza ċerti setturi. Dawn ma jmorru kontra xejn, ma jmorru kontra l-ebda, anzi, anzi komplementari. U jekk ti permetti l-punt ieħor, tkellimtu fuq l-importanza ta' kummerċ multilaterali u l-Ewropa dejjem ippruvat li tieħu kont ta' kwistjonijiet soċjali tali fin-negozjati ma' kummerċ f'kummerċ e, multilaterali. Meta ma jirnexxinni x'inhi l-leġittimità ta' ta' kollu? imsieħ boħra fil-kummerċ mhumiex qegħdin jilabu l-parti tagħhom bl-istess mod. u fil-fat fallew, per, per eżempju, qed nitkellem fuq trade, union, trade unions, libertajiet, etc. Għax dan huwa peress li ċerti nies oħra mhumiex interessat li għamlu l-istess eh, sforzi. U issa l-kellim li jmiss. Grazzi President. Jiena kuntent nara l-Pascal hawnhekk dejjem eh, kuntenti naraw fostna l-ambasġatur Plankett, l-ambasġatur Amerikan Plankett zanna tal-axħar u għalilna fuq l-approċ minn isfel għal fuq. Aħna tajjeb li qegħdin naraw l-Amerikani jaħsbu b'dan il-mod ukoll. U da kompla jgħid li qed jemmen illi ftejmit plurilateral huma importanti meta e, ftejmit oħra jkunu staġnaw. Imma meta naħsbu b'dan inħossu l-opinjoni tiegħek eh, tejn biex nirriġeneraw il-kummerċ lokali u qed ngħidlek il għaliex is-sitwazzjoni bħalissa eh, għadim daw il-negozjat minn Stati Uniti. It-tieni, aħna rajna eh, li daħlet ir-Russja fi WTO li huwa moment ta' eċitament, imma nies li għandhom ħafna tħassib dwar dan. U inti kont qed titkellem dwar il-fatt li aħna nafu inti tiġi f'dan il-kumitat inti eh, tindirizzana sikwit, forsi l wto għanda eh, tkun f'pożizzjoni tagħti rapport annwali mhux biss mar-Russja imma ma' applikazzjoni oħra biex inkunu ċerti li hemm ċertu saħħa fl-approċċ tagħhom u l-regoli tad-WTO qegħdin jiġu osservati u rispettati. Palissa l-idea huwa illi ir-Russja tipprojbixxi eh, il-kummerċ ta' laħam minnaħa tal-Unjoni Ewropea minħabba ċertu eh, mart li qed jgħidu li fih il-laħam li fil-fatt mu veru xejn għax il-mart mhux qiegħed fil-laħam per se. Imma din hija kwistjoni ta' spirtu ta' interpretazzjoni ta' regolamenti, allura forsi tista' tgħidilna u tikkommenta dwarna. Għal darbohra grazzi ħafna tal-preżenza tiegħek hawnhekk. Għanna napprezzawha. Grazzi ħafna, Robert. U issa mill-grupp Gwe. Grazzi, President, anka jien nixtin ringrazzja l-Sullami tal-miġġa tiegħu fostna f'dal-Kumitat. u minn mistoqsijiet kummerċ multilaterali u importanti li u importanti aħna rajna illi Dakjarazzjonijiet li qed joħorġu speċjalment minn pajjiżi li qed jiżviluppaw tama kbira li WTO jibqa għafas għal dan is-seklu Dak li għandu xaqsama kummerċ multilaterali. Il-mistoqsija hija hemm ċerti tranzizzjonijiet anke fih dan il-WTO li miexin lejn plurilateral mixin lejn ftejmit plurilaterali. Da x'ħaj fisser? Dan jfisser ħana nifu minn ċerti attivitajiet iċ-Ċina ah, kella rwol. Anka l-Indja, eħn eh, set nitkelmu fu għad kbir ta' nies bħala ratio tal-popolazzjoni dinija. Dawn erba minn seba tan nies fid-dinja jridu l-istess livelli palma jen per fl istati Uniti. U dwar dan allura jridu nkunu nafu r-risorsi minn fejn ħajjiġu, kif nistgħu nassiguraw li l-kummerċ ukoll jista' jiġi assigurat għal erba' minn seba' ta' din il-popolazzjoni biex ma nsemmux ukoll it-tlieta minn seba' l-oħra li qegħdin fil-Amerika tisfel, eċetera. Daw għandhom kollu l-istess li għandna aħna. U għalhekk aħna li WTO għandat għanda tidder bħala entità b'saħħitha orjentata u, u tkun organizzazzjoni favur l-ambjent. U nsibu forsi imiġ ġdid u mistoqsija hi dwar riformi interni fi dan il-WTO jekk hum miex qegħdin jieħdu dik id-direzzjoni jistgħu nistennew xi ħaġa ġdida minn dan u l-Brażil qed jiġri fil-konferenza ta' tmi ministeri Unbat dak li għandu xaqsam ma' direzzjoni eh, servizzi finanzjarji. Il-futur kif jider dak li għandu xaqsam ma' agrikoltura? Eh, Safej għandu jista' jiġi liberalizzat. U da kif jaħdem mal-attivitajiet ta' kompala kommissarju meta jedna li di ma kinitx meta l-agrikoltura mhijiex komodità bħal affarijiet oħra pereżempju u għalhekk jiena naqbel ma' Sur Kaspar un-saqsik. X'taħseb dwar kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet oħra per pereżempju l-FAO il-FAO? U kif tistgħu taraw li nistgħu nagħmlu progress? Grazzi. Grazzi, naddu għal membri oħra ta' tal-komitat. Issa għal minuta u nofs mill-IPP Lucy Andriken. Grazzi sur President, sull-ami l-Azerbajġan u ċina. L-Azerbajġan u WTO u um, il-pajis qed jipprova jidħol sa mill-1997 mid-WTO il-progressu mhuwiex kbir mid-dera waqaftu f'daw it-taħdidiet għaliex u x'taħseb li ħajġi fil-futur qarib. Imbagħad iċ-Ċina u WTO, il-komplessità u l-karattru speċjali taċ-Ċina aħna nifmu li hemm bżonn ta' riformi, allura kjoġbok tista' tgħidilna x'qed jiġri bħalissa, grazzi. Grazzi. U issa juġaġtix Grazzi. Segretar ġenerali, xi mistoqsijiet l-ewwel ħaġa. L-impressjoni tiegħi hija li WTO fid-dawli ta' negozjati f'Doha ma kienu ta' suċċess. Jien naħseb li din hija impressjoni ġenerali xi nies jaħsbu illi possibilment l-organizzazzjoni u jew l-istruttura ta' WTO hija parti mill-problema u anka il-prinċipi ta' negozjati tagħhom jomma parti mill-problema u daw qed ifixklu ir-rata ta' suċċess li għandkom. Taħsbu li WTO <clears throat> bħala għandha sistema ta' ta' pajjiż wieħed vot wieħed minn ma tagħtu każ kemmu kbir il-pajjiż, il-popolazzjoni, il-parteċipazzjoni parlamentari, taħsbu li d-sistema hija tajba. tasbu li ħatkun ta' suċċess dwar dan un bat mistoqsi joħra. Is-Sur Schulz kiteb plurilateral agreement aħna nixtiequ nitkellmu, niddiskutu bħal da bħala il-ftajim attur dan huwa internament kontroversjali fil-prinċipju. Ftejmiet bħal dawn jistgħu jiġu mitmuma barra mid-WTO u l-prinċipju ta' multilateralizmu. Da nistgħu e, eh, nikkonkluduh jew jew ikun kontradizzjoni. Grazzi. U issa mis-soċjalisti koll. Grazzi, President, grazzi sur lami li ġejt fostna l-lum. <clears throat> Smajt b'attenzjoni dak li kellek xi tajdilna. Inti dejjem għandek ħafna tarif u dejjem tatina affarijiet biex naħsbu fuqhom. Tkellimt ukoll fuq it-tibdil u dan it-tibdil jista' jkoll jaffettwa il-mod kif jaħsbuha l-imsieħba kollha interessati. Din mhix mistoqsija diretta, ma nixtieq inkun nafx taħseb inti dwar għandna ngħidu l-produtturi Ewropej u lill industrialisti bħalissa peress li aħna ma rridux eh, inserħu nerġaw fuq l-idejat illi madomx jaħdmu. ċanna l-om il-daw l-industrialisti biex jamlu? U xandu jkun, għandu jkun emizet innovazzjoni, iktar taħriċ, edukazzjoni fuq meta ta' nejdu l-om u ukoll li għandhom bżonn jesportaw lilien mill l-Unjoni Ewropea. X'nistgħu ngħidulhom allura l dawn l-imsieħba? Grazzi, kellim li jmiss. Josef Andreas, anka soċjalisti. Grazzi President. Grazzi sull-lami tal-li attendej din il-laqa u grazzi tal-li tajtna dawl fuq is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni issa hija differenti. Għandi mistoqsija speċifika bħala rapporter fuq il-politika tas sajt nixtieq insaqsik fuq is-sussidji għas-sajt. U bil-inżomna f'moħħna li hemm id-doha round u hemm ċerti pajjiżi bħal istati Uniti, Ċina u ċina. Għalaqna il-laqa għallaqna l-lista tal-kellima u issa sur kamal. Grazzi ta' preżenza tiegħek u l-ħin li ta' t Mistoqsija tiegħi biex immexxu WTO il qudiem kulħadd jgħid li aħna toġobna l-idea li joġobna l-idea tal-multilateralizmu. Il-problema hija li WTO mi sejra mkien. Forsi nistgħu nħarsu lejn approċċ settorjali fejn dan il-WTO għax ġeneralment aħna nħossu li l-agrikoltura iż-żomm eh, l-agrikoltura żomm in-negozjati f'postijiet oħra, f'ambjenti oħra. Allura peress li GDP ta' ħafna mill-pajjiżi anka dawk bħal per eżempju, għandhom iktar minn 50% tal-GDP fuq is-servizzi. Jekk il-WTO jeħel, forsi nistgħu nħassu lejn il-ftehim ta' servizzi biex bekk nkun nistgħu eh, intejbu il-problema, il-problem li għandna li jeżistu mad-dinja kollha. L-aħħar kellim mill-PPE. Grazzi ħafna, President. Direttur ġenerali għandi mistoqsija ta' malajr, anzi fil-qosor, fuq il-ħolqien ta' ta' laqda ta' dwani e, e, Kazastan, e, Russja ċeqo l-oħrajn. Inti tara xi teddit fuq l-applikazzjoni ta' ta' regoli ta' WTO peress li l-laqda ta' dwani bejn Kazastan, Russja, Belarus daw il-pajjiżi huma membri ta' WTO. Dan forsi jkunu f'pożizzjoni li jevitaw ir-regoli ta' WTO peress li xuħut minn dawk il-pajjiżi mhumiex fil-fatt membri ta' WTO l-interpretu jiskużaruhu. ruħu. Grazzi ħafna. Pascal Abi, the number of questions are The Thank questions you. are numerous, so you need... Uh, Grazzi, għandek ħafna mistoqsijiet, Pascal. Biex twieġeb mistax il-minuta, tajjeb? Tajjeb, ser nitrattom waħda wara l-oħra dwar il-mistoqsija tal-Onorevoli Kaspari. Approċ disciplinarju, kooperazzjoni ma' gżejjer oħra fil-arkipelagu, gvernanza globali, iwa ek et namel kemili f'din il-pozizjoni ma la mal-program tal-ambjent ta' Nazzjonijiet Uniti, mal-FAO, mal-Bank Dinji, mal-IMF, mal-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem. Issa hemm proċeduri, dialogi kanali differenti ta' komunikazzjoni li huma kollha stabiliti sew fiħdan dawn l-organizzazzjonijiet u xi drabi ikonna rapporti konġunti, studji, pubblikazzjonijiet mala jellow dwar l-ambjent, dwar l-ikel. Jiena parti mill-bord eżekuttiv tas sistema ta' Nazzjonijiet Uniti. Aħna parteċipajna fil-kompitu marbut mal-ikel, meta kien hemm meta faqet il-kriżi tal-ikel. U għalhekk il-kooperazzjoni tinsab hemmhekk. Iżda kull organizzazzjoni għandha il-mandat speċifiku tagħha. U hija mexxija mill-membri tagħha. U l-kunċett illi dawn l-organizzazzjonijiet kollha għandhom l-istess membri Il-kooperazzjoni fost dawn l-organizzazzjonijiet hija waħda loġika, hija opinjoni loġika, mhijiex opinjoni prattika. Il-membri tal-organizzazzjoni ta' bilħaq jiddeċidu jekk dawn l-organizzazzjonijiet għandhom xi kooperaw. Aħna direttur ġenerali, segretarja ġenerali għandhom ċertu marġni għal manuvra, imma jekk il-membri tal-ILO ma jistawx jiddeċiedu dwar mandat illi jgħid illi l-ILO għandu jkun osservatur fi wto jiena ma nista' nagħmel xejn dwar dan. Il-fatt illi l-membri tal-ILO u dawk ta' WTO huma l-istess, għalhekk dan m'għandux joħloq problema biex ikun hemm l-osservaturi mill-ILO WTO jew mill wto għall-ILO illi diġà jinsabu hemmhekk bil-ħaq. Iżda il-membri tal-ILO għadhom m'għamlux din id-deċiżjoni. U għalhekk hemm limitu għal din il-kooperazzjoni u dan il-limitu jinsab fidejn il-membri ta' dawn l-organizzazzjonijiet dwar il-protezzjonizmu. Huwa suġġett sostanzjali hemm jisu żewġ kwistjonijiet differenti. Xi drabi aħna dawn irridu niċċarawhom. L-ewwel ħaġa hija huma marbuta ma' regoli internazzjonali li l-pajjiżi irridu jħarsu. It-tieni il-pajjiżi jħarsu dawn ir-regoli meta jkun hemm ir-regoli Iżda tinsewx l-ewwel kwistjoni. Hemm ħafna oqsma fil-kummerċ, fil-ħajja tan negozju, oqsma illi mhumiex regolamentati minn disċiplini internazzjonali. Mem lebda ftajim ta' WTO dwar il-korruzzjoni. Iżda aħna il-koll nafu illi il-korruzzjoni hija problema fil-kummerċ u fin-negozju f'ħafna pajjiżi fuq din l-art. Hemm regoli dwar it-tariffi, is-sussidji, il proprjetan proprjetà intellettwali, l-investimenti, anke jekk mhumiex fih dan il-WTO huma regola, regoli bilaterali. U għalhekk jekk il-fema hija li wħud minn dawn il-prattiċi jridu jiġu regolamentati mid-disciplini internazzjonali, biex naslu għal dan il-membri internazzjonali irridu jaqblu biex jadottaw mandat biex jinegozjaw dawn ir-regoli u mbagħad illi n-negozjati jirnexxu. Hemm kwistjoni oħra mbagħad. Meta jkun hemm regoli dawn huma mħarsa, jiġu mħarsa u hawnhekk il-WTO għandha sistema tassew b'saħħitha huwa l-unika post f'din id-dinja fejn l-obbligi internazzjonali huma reveduti b'mod permanenti, monitorjati u jekk ikun hemm bżonn ikun hemm litikazzjoni dwarhom. Jekk wieħed juża litikazzjoni irid ikun f'konformità mal ma' din is-sistema ġewwa WTO u għalhekk pajjiż qed jagħmel tajjeb jew qed jagħmel ħażin meta jagħmel dan. Hemm regoli iva jew le. Jekk hemm ir-regola, mela allura din ir-regola żgur ser tiġi implementata fih dan is-sistema ta' WTO. Dan huwa l-każ ta' ċina. Iċ-Ċina iżomm mal impenji tagħha iva, iżomm x'jiġri jekk ma żommx. Jekk ma żommx kull membru ta' WTO jista' iressa liċ-Ċina ires il-wima u dan kien il-kas ta' ċina untilfu nofs il-kazijiet eh, fejn iċ-ċina kienet involuta. Sur lange. Il-patti bilaterali huma aktar effiċenti minn dawk multilaterali. Ejo nkunu pragmatiċi. x'inhu l-persentaġġ ta' kummerġ dinji illi jsir skont il-patti bilaterali it-tweġiba 15%. 85% tal-kummerċ dinji isir minnaħa multilaterali. Il-patti multilaterali mux bissi ikopru il-patti bilaterali mhux biss ikopru 15% tal-kummerċ dinji imma minħabba il-komplessità tagħhom ma tantx jiġu użati mill-operaturi ekonomiċi. U għalhekk qed tintikom dawn il-kriterji ta' effiċenza. U għasew l-inqattaw ħafna ħin, użaw ħafna rizorsi biex niksbu xi ħaġa illi imbagħad fl-aħħar net tiġi implementata biss b'mod parzjali. Il-grupp ta' stakeholders ta' partijiet interessati tiegħi huwa fukat li jwieġeb il-mistoqsija tiegħek sul lange. Jiġifieri x'inhuma l-ostakli għall kummerċ illum u x'inhuma l-ostakli ta' għada għanna agenda ta' negozjati, il-missjoni ta' WTO hija li tiftaħ il-kummerċ, jkun hemm iżvilupp, tnaqqas il-faqar. Aħna qed nindirizzaw dak illi ta' bilħaq huwa importanti fix-xkiel ta' kull kummerċ miftuħ illum u għada din riflessjoni illi jiena nixtieq nagħmilha. U dan il-grupp li l-għamla tiegħu dal-waqt ser inħabbara lilkom. Sinjora Berda, Dwar il-GSP, kif tafu hemm tliet modi kif nistgħu nagħmlu regolamentazzjoni tal-kummerċ multilaterali, bilaterali, unilaterali. Il-GSP huwa mod unilaterali tal-regolamentazzjoni fuq il-kummerċ fejn intom u oħrajn l-Istati Uniti pereżempju tagħtu preferenzi speċifiċi lil xi pajjiżi xi pajjiżi illi jħarsu kondizzjonijiet speċifiċi illi l-Unjoni Ewropea jew l-Istati Uniti ikunu ddeċidew, ddeċidew illi jimponu. għom għal benefiċċju tal-aċċess għas-suq tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti. Il-kriterji involuti hawnhekk għandna regola fiħdan il-WTO illi ġiet verifikata mill-ġurisprudenza tal-entità l-aktar għolja. Sawnek t-provaw x-tifmuni kelma kelma li żgur illi l-avukati tiegħi e, kollon problema hawnhekk xi ħaġa li ma kitbuwiex huma dwar dan is-suġġett. Se nipprova nagħtikom stampa ġenerali. Intom tistgħu tużaw liema kriterji tridu. Basta ikun hemm għanijiet ċari u l-għanijiet ikunu trasparenti. Ek intqal mill-entità għolja l-Unjoni Ewropea dak iż-żmien flimkien mal-Kummissarju li jiena nafu sew tilfet fil-WTO meta approvat tiddiskrimina kontra l-Indja. L-Indja ħasbet illi din kienet diskriminazzjoni favur il-Pakistan u għalhekk hemm ġurisprudenza sakemm il-kriterji tagħkom ma jkunux preġudikaw lil xi ħadd, intom tistgħu tużaw dawn il-kriterji. L-Onorevoli Ġaddo, inti passoltu għagġilt. Li tgħid li s-sistema multilaterali hija falliment li għedin niprofaw naġlu ftit. Din is-sistema ila timbena, teżisti qed tiġi applikata, tiġi infurzata. Deuxième amendement qui est U issa għandna id-disa edizzjoni, id-disa emenda biex nsejħu lajk, ir-round ta' doħa. U ma ngħidx illi din spiċċat fix-xejn, imma ngħid illi din ġiet blokata. Nafu x'jiġri meta il-negozjati jistaġnaw xiftit, mux ser namel, mux ser nitkellem dwar id-difetti ta' sistema multilaterali, iżda. Il-ħagġa li tmexxi il-kummerċ internazzjonali hija sistema multilaterali, tajba jew ħażina bħalissa. Nistgħu navanzaw hawnhekk, nistgħu ikollna tmexxija minkejja il-problemi bejn l-Istati Uniti u iċ-Ċina dwar il-livell eżatt ta' x'għandu jkun pajjiż emerġenti. Iva, nistgħu nagħmlu xi progress imma dan irid isir billi nitrattaw is-suġġetti wieħed wara l-ieħor. Jien se nitkellem dwar dan meta nitkellem dwar l-approċċ settorjali. Ix-xiri pubbliku din hija politika kummerċjali, iva hija politika kummerċjali hemm ftehim Dan huwa programm multianwali u uħud fid-WTO aċċettaw illi jinfetħu uħud jew partijiet minn uh, min miswieq pubbliċi tagħhom tax-xiri pubbliku. Issa, issa kemm jasal iż-żmien li huma jkunu aċċettaw id-dixxiplina ovvjament il-msieħba kummerċali tagħhom iridu jaċċettawhom ukoll. Hemm ħafna marġni għal manuvra huwa fidej kull membru tad-WTO illi jara jekk hux fl-interess tiegħu illi jidħol f'dan il-klabb. Fejn? Ix-xiri pubbliku huwa miftuħ għal membri b'ċerti kondizjonijiet f'ċertu setturi sa ċertu livelli għal ċertu entitajiet pubbliċi L-iskadenza li jmiss hija l-aħħar tan-negozjati fl-aħħar tan-negozjati dwar it-taxxa għaċ-Ċina qed jiftħu madwar 20 sa 30% ta' swieq pubbliċi tagħhom biex joħolqu 100 jew 200 biljun euro f'kuntratti kull sena Sjoti, suġġado, nifem, nifem il-problemi tiegħek hawnhekk. Iżda, jekk intom l-Ewropej titrattaw din il-kwistjoni mod serju u wara kollox jiena wkoll qed nindirizza s sustanza tal-kummerċ internazzjonali Ewropew Iċ-ċifri illi jena rajt bajnejja jgħiduli li il-kontenut tal-karbonju tal-esportazzjonijiet Ewropej huwa wis probabbli olim mill-kontenut tal-karbonju tal-importazzjonijiet Ewropej. Wis probabbli. U skont dawn iċ-ċirkostanzi, aħna rridu ta' noqogħdu attenti dwar dak illi intom tagħmlu f'dawn l-oqsma għaliex jekk dan huwa minnu u wis probabbli huwa minnu, mela allura l-konklużjoni ambjentali hija li l-Ewropa trid tnaqqas l-esportazzjonijiet tagħha u żid l-importazzjonijiet tagħha. U dan joħodna lura għal tip ta' merkantilizmu tal-medju evu. U din mhix xi ħaġa li nixtiequ naraw. fir tal-kummerċ, kollox jiddependi fuq dak li intom tridu, x'qed fitxu intom? Pat bilaterali jista' jkun kontribut għal ftuħ multilaterali iva, ta' ċertu kundizzjonijiet, is-servizzi pereżempju. Fir-realtà, il-ftejjem ta' WTO dwar is-servizzi il-ftuħ eh, fil kummerċ ta' servizzi dejjem kellu natura preliminarja ikun hemm erba' jew ħames membri li jinnegozjaw b'mod attiv il-ftuħ fis-suq u mbagħad meta jiddiskutu 85% fis-settur dinji jiftuħ għal bqija tal-membri. Dan jikkontribwixxi għal ftuħ multilaterali fil-kummerċ. Jekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa marbuta mal-OECD Il-kwistjoni hija hemm benefiċċju, hemm prezz li wieħed iħallas meta jagħmel dan meta mqabbel mal-pajjiżi bejniethom. Fejn ħafna ftuħ fis-servizzi kun ta' benefiċċju kemm għall-imsieħba kummerċjali f'kol għal pajjiżhom infushom dan ser ikun qed jirrigwarda lil pajjiżi emerġenti mela allura naġġaw lura għal kwissjoni x'namlu bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina, l-Unjoni Ewropea u l-Indja. Din hija raġuni għaliex bħalissa ir-round staġna. U għalhekk din mhix xi bakketta maġika. Ir-Russja it-termini tal-aċċess għad-WTO tar-Russja Dan mhux bħal meta ġara meta ċina ċedi e, kellha l-aċċess. Dak li r-Russja trid tagħmel huwa li tressa ir-reġim kummerċjali tagħha għal reviżjoni tal-pari tal-membri ta' WTO kull erba' snin. Darba kull erba' snin. U għalhekk kull kwissjoni dwar ir-reġim kummerċjali tar-Russja tista' titqajjem minn kull membru għabbażi ta' rapport b'saħħtu minn tas sekretarjat u mbagħad huma jridu jwieġbu. is Scholz, jiena naħseb illi inti minn għalija għajjemt il-mistoqsija importanti ħafna dwar il-multilateralizmu tal-ġejjeni. Xi drabi eh, kolli din l-impressjoni fejn in-nies qed jgħidu illi Isma, l-multilateralizmu falla, u għalek irdu niprofaw xaġa differenti. Jiena nishtiq inkun skjetta unek, dirett. Il-multilateralizmu li ħadem matul ħafna snin ma tantx kien xaħġa ħaġa ta' xaħġa ma tantx kienet ħaġa multilaterali il-problemi jibdew, il-problemi jfedġu meta inti ta' bilħaq trid issir multilaterali, meta tara l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti qed imexxu dan ir-reġim multilaterali. U dan inkunu rridu nibdluh minn tip partikolari ta' multilateralizmu għal multilateralizmu multilateralizmu ieħor. Meta ċina u l-Indja wkoll ikunu jridu jsemmaw leħinhom fis-sistema u jkollhom ambizzjonijiet leġittimi biex huma jaqsmu din it-tmexxija. Din hija l-kwistjoni hawnhekk, din hija dan huwa l-qofol tal-kwistjoni. U għalhekk hemm bżonn ta' arranġamenti ġodda fil-kummerċ tibdil fil-klima, il-munita, il-proprjetà intellettwali, il-kooperazzjoni. Kullimkien. Aħna irridu nsibu dan il-bilanċ il-ġdid għaliex id-dinja inbidlet u meta d-dinja tinbidel irridu nbidlu regoli tad-dinja. U għal darboħra jiena naħseb li din hija il-kwistjoni veru u propja u li niprofaw naħarbu għal multilateralizmu jew bilateralizmu dan huwa mod kif nippruvaw noħorġu mill-problemi, naħarbu mill-problemi, ma naħsibx li din id-dinja tista' tindirizza l-isfiti globali mingħajr tweġibiet politiċi għal din il-mistoqsija politika, jiġifieri x'inhu l-livell xieraq ta' obbligi ta' pajjiżi li għandhom livelli ta' żvilupp differenti, nafu illi issa ma nisabux f'dinja sempliċi fejn eh, il-pajjiżi l-onja huma b'saħħithom u l-pajjiżi l-foqra huma dajfa. Nisabu f'sitwazzjoni fejn il-pajjiżi l-foqra huma b'saħħithom issa, sitwazzjoni bidlet u kulħadd irid jirranġa għad din is-sitwazzjoni. Tu għall-Azerbajġan bħal każijiet kollha ta' adeżjoni dawn jieħdu ħafna ħin u l-veloċità ser titependi fuq il-livell ta' enerġija. dan jiddependi fuq kemm enerġija nistgħu nibnu f'dan il-pajjiż li jrid l-adeżjoni, il-prospetti għall-aċċess tal-Azerbajġan. Mhumiex prospetti fuq medda qasira ta' żmien. Iċ-Ċina kif qed issieħbet ftit ta' żmien ilu iżda kien hemm ċirkostanzi speċifiċi immens għal pajjiż li kien qed jiżviluppa illi marru lilin minn dak il pajjiżi oħra bħall-Indja, il-Brażil, eh, l-Indonezja, l-Afrika t-tisfel li kienu membru ta' membri ta' WTO qabel iċ-Ċina kellhom. Kien hemm ċertu impenji illi rridu jinżammu hekk kif il-WTO indunat illi mhux ser tkopri il-prattika tan-negozju kull imkien. Jiena ma naħsibx illi l-istaġnar f'dan ir-round għandu x'jaqsam mal-proċessi, mal-istituzzjonijiet, mad drittijiet tal-voti. L-istaġnar għandu x'jaqsam ma' problema politika illi mhux ser nsibu tarf tagħha billi nduru lejn il-votazzjoni b'maġġoranza din miex ir-regola fi WTO, ir-regola hija il-kunsens u li naqilbu għal xi ħaġa li tmulli lin mill-kunsens li mhijiex il-kunsens toħloq politiċi, problemi ġeopolitiċi kbar. Dan supposta fuq intom hawnhekk fiħdan l-Unjoni Ewropea. Domtu 50 sena biex taslu għal sistema ta' maġġoranza doppja. Iżda din is-sistema ta' maġġoranza doppja ma tapplikax għal kollox, ma tapplikax għal kull attività illi għandkom fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Il-problema għaliex ir-round huwa staġnat miex problema ta' possess, mija problema ta' politika, ta' enerġija politika, ta' pajjiżi illi jitħlu fi ftejim li mbagħad dan il-ftehim ikunu jistgħu jadduh lill parlamenti tagħhom. U aħna ser nibqgħu Ek, il-WTO għandha tagħmel it trattat internazzjonali u dawn it-trattati jridu jiġu ratifikati minn proċeduri domestiċi xirqa l-aktar li l-WTO Din mhix xi ħaġa li jiena eh, nixtieq nikkummenta dwarha bħala DG ta' WTO għaliex fi WTO għadu ma kienx hemm dibattitu dwar dan imma jista' jkun hemm kwistjonijiet ta' konflitt bej l-akta u l-ftejim trips u għalhekk jiena irrid nibqa' neutrali l-Onorevoli Badija. Il-messaġġ għall-imprenditori Ewropej jekk aħna naraw din l-iskema simplifikata mela l-imprenditori Ewropej għandhom il-potenzjal għal tkabbir enormi fid-dinja e kif tinsab illum. Il-prova hija li uħut minnkom sejrin tajjeb ħafna, oħrajn mhux sejrin daqshekk tajjeb. Imma għaliex uħut minnkom edin jibbenefikaw bisħieħ minn dawn il-possibiltajiet liktar itkabbir fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Dan huwa għaliex dawn huma persuni fis-swieq li għandhom il-prodotti, għandhom l-arfin espert, għandhom ħaddiema u għalhekk huma jagħtu kontribut kbir biex jespandu is-sem fis-suq f'dawn iż-żoni u għalhekk jibbenefikaw minn din is-sitwazzjoni. L-Ewropa iżda għandha prezz xi tħallas biex tirnexxi hawnhekk. Irid ikollna politika industrijali, politika ta' kummerċ illi tiffoka fuq il-vantaġġ paragonabbli. Mhux fuq il-prezz illi nistgħu nirnexxu huwa possibbli li l-politika pubblika tejn biex tittejjeb il-kompetittività dwar is-sajt, onorevli Badija, l-affarijiet huma imwaħla fih dan il-WTO bħalissa aħna qegħdin ninnegozjaw dwar is-sussidji tas-sajt żewġ naħat jiena żgur li inti familjari ma' dak li qed jiġri f'din il-battalja eh, min qed jiddefendi l-ħut u min qed jiddefendi l-sajjieda. Iċ-Ċiniżi, il-Ġappuniżi, il-Koreani, illi huma l-ħbib ta' sajjida u l-Amerikani, l-Peruvjani, l-Arġentinjani, l-ċittadin ta' New Zealand u l-Awstraljani huma ħbib tal-ħut. L-Ewropej bħalissa evitaw ċertu skruplu illi jidħlu f'dawn in-negozjati ma jridux jiddeċidu jekk huma u mhix ħbieb tas-sajjida jew tal-ħut. L-approċċ settorjali dan huwa wieħed mill-modijiet possibbli ovvjament sakemm ma negozjat negozjati settorjali ma jwaslux għal bilanċ u għalhekk il-negozjati industrijali dwar it-tariffi fallew hawnhekk. Xi drabi l-affarijiet jistgħu jaħdmu, xi drabi ma jaħdmux għal darb'oħra mhix bakketta maġika imma hija modija li għandna bżonn nesplorawa u issa l-membri bis-servizzi edin jipruvaw irresquhom f'din id-direzzjoni u għalhekk hija modija potenzjali illi ġiet esplorata fil-modi il-ftehim ta' telecoms, il-ftehim ta' servizzi finanzjari kienu f'temiet settorjali. Iżda l-affarijiet ma jistgħux isiru dejjem hekk. Fl-aħħar net dwar l-Unjoni Doganali tar-Russja, l-Belarusja u l-Kazakstan, il russja u l-Kazakstan, il-Kirgistan forsi wkoll. Ser ikunu daħlu fil-WTO b'mod individwali, mhux mhix l-Unjoni Doganali illi torbot il-dak li jkun bl-impenji ta' WTO imu għal-membru l-Unjoni tirregolamenta parti mill-politika kummerċali ta' dawn il-pajjiżi. Parti oħra tibqa ta' natura nazzjonali u għalhekk huma fil wto qegħdin jorbtu il reġim kummerċali tagħhom. Dawn il-pajjiżi l-membri tal-Unjoni Doganali irdu ifasslu l-impenji ta' WTO tagħhom fir rigward ta' dak li huma jridu jagħmlu fl-Unjoni Doganali u għalhekk il-problema tagħhom hija illi jikkonformaw ma' dawn iż-żewġ livelli ta' ftuħ kummerċjali. Is-soltu ir-regola hija illi l-Unjoni Doganali tkun WTO plus, iġifieri normalment memx għal mux suppost ikun hemm problemi dwar l-adeżjoni tal-Belarus. Il-Belarus tinsab fi proċess ta' adeżjoni u tweġiba tiegħi hija simili għal dik dwar l-Azerbajġan. Dan huwa xefa illi għad fadallu xi ftit ta' żmien sakemm aħna naslu għalih. Grazzi. It's uh... Grazzi ħafna. Faċli nifmu um, għalfej mela Is-sur Lami qatt ma jħallina disappuntati inti qatt ma taħbihom il-problemi ix-xorti tajba. We have a few minutes uh, left see our... Fadal ftit minuti sal-laqatana tal-koordinaturi. Diskussjoni konġunta fuq żewġ punti li huma simili ħafna l-istess rapporter dwar il-proċeduri ta' konsens fuq ftejmiet internazzjonali dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti governanza u kummerċ tal-injam u l-prodotti mamulin minnu fl-Unjoni Ewropea minn banda u minn banda l-oħra Rafika il-Repubblika tal-ċentru Afrikana, f'kas minnom, un-bat il-kas liħor il-Liberia konsiderazzjoni tal abbozza rakkomandazzjoni għal kull ftejjim volontarju, il-labbozz jinstab fil-files ta'kom, il-rapporter ta'na sinjura Kustinga minn PPE, għalek, edemmek, jiskuza ruħu maħħaċċer għax marra ix. Vielen Dank, Herr Grazzi ħafna, grazzi President, nixtieq nissuġġerixxi l-ewwel u qabel kollox li id-dibattitu fuq dawn iż-żewġ rapporti Issir dibattitu wieħed għax lan huwa simili ħafna, it-temi huma simili ħafna għalhekk nixtieq li dawn naqduhom flimkien jekk il-kollegi jaqblu dejjem <coughs> fuq il-programm Flect qed nitkellmu dwar pakkett ta' miżuri sabiex nippruvaw ngħinu li naħdmu fuq l-użu tal-injam u l-kummerċ illegali tal-injam ovvjament diffiċli li ikollna d-dejta fuq il-problema attwali jew kemm kbira din il-problema L-OECD tgħid li l-kummerċ fl injam fuq livell dinji huwa iktar minn 150 biljun eh, dollaru fis-sena. Aħna importaturi u għet nimportaw xi biljun punt eh, tnejn ta' injam illegali, 1.2 biljun. Huwa maħsub li 10 sa' il biljun u għandu x'jaqsam mal-linjam illegali. Għalhekk il-Kummissjoni fil-2003 ħarġet bi pjantazzjoni flex li kellhom xaqsmu man talba u l-provvista. L-ewwel parti tal-pjan jirrikjedi li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-pajjiżi produtturi sabiex isaħħu l-liġi tagħhom fuq il-foresterija u mbagħad it-tieni pjan sistema ta' liċenzji sabiex jaslu għal situazzjoni fejn il-linjam illegali ma jiġix importat fl-Unjoni Ewropea. Il-pjan huwa bbażat fuq l-iżvilupp tal-foresterija, inizjattivi privati, finanzjament u affarijiet oħra il-ftejmit flekt dawn għandhom isiru ma' pajjiżi produtturi għabbażi volontarju. volontarju dawn jiggarantixxu ċertifikazzjoni ta' linjam ħalli bekk ma jkunx hemm kummerċ illegali ta' linjam Cameroon DRC diġà għandhom dawn il-pjanijiet mal-Indonizja wkoll il-Vietnam inkluż in-negozjati qed isiru wkoll fuq pajjiżi fl-Amerika ċentrali u t'isfel dawn il-pajjiżi qed jgħidu li huma interessati f'dawn il-fem volontarji. Il-Kumitat Internazzjonali fuq il-Kummerċ diġà lejn l-aħħar tal-2010 għalu li jixtiequ jkunu involuti fil-dawn il-ftehimiet volontarji, speċjalment mad DRC u l-Kamerun. Dak iż-żmien il-ftehim kienet jiġi pjanat għall-Afrika ċentrali in-negozjati suppost se jwassal għal ftehim volontarju u sabiex il-partijiet interessati kollha jiġbruhom madwar mejda waħda il-nies kollha kienu valuti soċjetà privata, pubblika, parti interessati għalhekk stajna aħna nibnu spettru ta' opinjon differenti minn barra dawn l-affarijiet il-partijiet interessati kienu valutu fil-monitoraġġ. Jiġifieri hemm iktar parteċipazzjoni ta' dawk kollha valuti fil-proċess ehm, fuq il-ftejm jekk nieħdu l-Afrika ċentrali bħala eżempju Iva, hemm xi punti li huma b'saħħithom u dawk li iktar huma dajfin għandek bżonn inti ikollok iktar żmien sabiex dawn l-affarijiet ħaddidhom jekk inti m'għandekx strutturi li diġà jeżisti li tistgħu tużawhom jekk ikun hemm bżonn. Jiena naħseb li nistgħu nieħdu nota li l-ftejm volontarju ta' sħubija dana wassal għal politika tal-foresterija iktar effettiva t-nitkellem fuq dwar il tftejn fuq mm, mal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Ċentru Afrikana. Importanti imma li l-REDD u FLECT jistgħu jaħdmu flimkien sabiex jippromuovu foresterija Sostenibbli fir repubblika Ċentru Afrikana flimkien mal-proċess ta' implementazzjoni tal-ftejn Volontarju ta' sħubija se jkun hemm iktar fokus fuq li jkun hemm iktar konformità tal-leġislazzjoni mal-flekt <coughs> mill-gvern u l korpijiet tagħhom. Minbarra dawn l-affarijiet naħseb ħa tkun ta' għajnuna jekk fil-futur il-kummissarju, skużawni, il-kummissjoni konfermat li li l-NGOs għenu fil-proċess u dan il-level ta' appoċ u għawieħed li jena naħseb li l-autoritajiet u il-gverni tar repubblika Ċentru Afrikana jilqaw. Għanna sistemi iva li diġa għedin fis-seħħ u għalhekk huwa iktar faċli nibdew niedu programmi differenti ma' xorta waħda rridu nifukaw fuq aspetti oħrajn. U jiena naħseb li tajjeb li jensembuhom dawn. hemm dawn l isfidi sabiex ikollna implementazzjoni aħjar, monitoraġġ aħjar tal-implementazzjoni u sabiex il-partijiet interessati ninvolvuhom kollha mod vinkolanti. Rridu aħna naħsbu dwar l-implementazzjoni, sistema ta' ċertifikazzjoni u ehm, il-licenzji ta' flekt umbat dawn jistgħu jingħataw lill-oħrajn. Kwistjonijiet oħra dan il-bżumej tiegħi l-użu privat eh, tal-liċenzji għal tuħ tax siġer. Dan jimur kontra l-ispiritu tal- ftejn volontarju ta' sħubija fuq il-kummerċ ħieles. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak. Niftħu id-diskussjoni. David Martin mill-Soċjalisti. Grazzi ħafna President Iva pala xadew tal-grupp tal-Soċjalisti jiena nilqa rapport u naċċetta dawn il-konklużjonijiet b'mod wiesa. Il-kwistjonijiet ovvjament għadhom eh, l-istess kif aħna diskutejna bir-rapport ta' Kongo u Kamerun is-Surjadew kien ir-rapporter. Peress li jiena naqbel u naf li eh, ma tantx fadal ħafna ħin nixtieq nagħmel punt fuq kull ftejm l-ewwel qabel kollox dwar ir-Repubblika Ċentru Afrikana. Iva, għadni inkwetat dwar in-nies indiġeni jiena ferm kuntenti iva, li għandna f'dan il-ftejm ma naxtiequx li jkun hemm eh, sfruttament privat ta' din il-popolazzjoni u li l-popolazzjoni tiġi affettwata l-popolazzjoni indiġena. Għalhekk nittama li l-Kommissjoni tisħaq fuq il-kwistjoni ta' minn huwa sitt tal-art u um, li jiġu solvutu l-kwistjonijiet. Imbagħad punt ieħor punt li diġà għajjimtu, imma speċjalment fil-kuntest tar-Repubblika Ċentru Afrikana minn jiena kunvint li hemm um, rizorsi eh, xirqa sabiex ikun hemm implementazzjoni xirqa dwar il-Liberja. Iva, is-sitwazzjoni xej differenti hemmhekk irridu aħna iva kważi nifirħu lill-gvern. Iva, waqt il-grella ċivili brutali fl-disajnijiet eh, l-isfruttament tal- mm, Eh, foresti eh, vera għamel parti kbira mid żwiet u l-Liberja għamlu ħafna għamlu qabża il-qoddim u wissam standards minimi pala eżempju drittijiet tal-ħaddiema, drittijiet oħrajn għalhekk xi ħaġa ferm pożittiva li l-Liberja tieħu din il-pożizzjoni u nittama li se nkomplu nagħmlu l-monitoraġġ dan il-ftejm u l-ftejm mar Repubblika Ċentru Afrikana salli bekk naħdmu favur mhux kontra l-ħarsin tal-ambjent u se nħarsu wkoll lejn l-implementazzjoni tar-regolament tal-Unjoni Ewropea għall-linja meta jidħol fis-seħħ fl-2014 ħalli bekk mbagħad il-ftejm isir wieħed obbligatorju. Grazzi ħafna. Grazzi Iva ftejmiet simili li ġew konklużi u li qed jiġu implementati mal-Ghana, Kongo, il-Kamerun. U issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Shadow is-Sinjura Birda mill-Liberali. Grazzi ħafna President Iva jiena nixtieq nilqa' din il-prova sabiex nirregolaw u inħarsu iż-żoni naturali tad-dinja li l-konsumaturi tagħna donnom qed jikkonsmaw brata vera orrendi jiena sena l-oħra mort il-Kamerun u ħaduli nara iva post eh, fil-Belt Kapitali eh, fejn eh, jaħdmu fuq linjam kien hemm uh, truck eh, mill-armata li kienu qed mm, jieħdu l-injam imma dan l-injam kien wieħed illegali ridu aħna naċċertaw li qed nagħtu r-riżorsi it-tajbin lil dawn il-pajjiżi sabiex ngħinuhom għax iva jista' jkollna eh, mittef imma jekk dawn ma jkunux implementati, infurzati mela għal xejn ikunu hemmhekk. Dwar il-ftejn mal-Indonezja jiena smajt rapporti li jista' jkun dawn qed jikkonformaw mana, imma dawn qed jisportaw ħafna eh, lejn il-Ġappun ta' injam tropikali, għadna kif taħna negozjati mal-Ġappun, naħseb li tajab li nitkellmu mal-Ġappun fuq l-imġiba tagħhom u fuq eh, li jmorru kontra ftejmiet li aħna għamilna ma' pajjiżi terzi. Imma l-ikbar tħassib tiegħi huwa um, ir rapport issa qed nisimgħu rapporti fuq iċ-chips tal-injam li suppost huma prodott sekondarju ta' dan il-kummerċ li ġejjin um, jitlu l-Ewropa sabiex jintużaw fil- um, fabbriki tagħna tal-biofuels, pereżempju inbniet fabbrika dan l-aħħar mir-Renju Unit li qed tuża dawn iċ-chips hekk diffiċli li wieħed jintraċċa l-oriġini ta' dan l-imnjam imma smajt rapporti li hemm siġar Eh, fl-intir tagħhom li qed jinqataw u qed jintużaw li dawn mhumiex prodotti sekondarji. Grazzi ħafna il shadow mir Greens u shadow għal dan il-fajl ukoll għal dan il sur Janik. Grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzja r-rapporter ukoll. David tkellem dwar xi punti diġà kien hemm punt fejn il- il-Kunsil ta' Sigurta' kellu embargo fuq l-indjam eh, mill-Liberia peress li dan l-indjam kien mm, tal-konflitt, involut fil-konflitt u eh, punt importanti u interessanti dinna l-aħħar foresta primarja għandha ħafna biodiversità. Nixtieq nisħaq eh, il-punt ta' David Martin fuq il- poplu indiġenu li eh, bażikament eh, sabu eh, in-nies fuq artom għabbażi kważi permanenti. Dwar Kongo, irnexxielna aħna jkollna debattitu fil-plenarja importanti li dan il-punt jiġi msemmi b'mod ċar lill kummissjoni lill kunsill fil-plenarja ħalli bekk ikollna xi tip ta' xi tip ta' aspet uffiċjali eh, puntiħor li nixtieq insemmi u hawnhekk qed nindirizza l-Kummissjoni li meta niġu biex nitkellmu dwar il-Cameron u l-Kongo kien hemm tip ta' impenn mill-Kummissjoni li l-Parlament jibqa' informat dwar dawn il ftejmit flekt u l-parteċipazzjoni mill-atturi kollha soċjetà ċivili u eh, sabiex ikun hemm kritika jekk ikun hemm xi nuqqasijiet fil-pajjiżi terzi. Nixtin inkun naf imma speċjalment peress li l-Kummissjoni qalet iva, nixtin nkun naf il għala l-Kummissjoni mhux qed tinformana, nixtin nkun naf jekk il-Kummissjoni lesta li taġġorna l-Parlament sabiex taċċerta li l-implementazzjoni ta' dawn il-ftehimiet xi ħaġa li aħna stennejna minnhom. Imbagħad ħanġovs l-aħħar kelliem minn Gwem Grazie ħafna President, Iva, ikolli jiena nitkellem minn flok Paul Murphy, il-xadew tana li sfortunatament ma setax ikun mana illum u huwa talabni u koll li nadi xi kummenti dwar ir rapport Iva, is-Sur Paul, Sepol, jappoġġa il-pożizzjoni ġenerali tas sinjura Kastinger u qed jilqa l-approċċ ukoll ta' dan ir-rapport u aħna għandna bżonn inħeġġu kull pass lejn il-linjam illegali u iktar deforestazzjoni fir-reġjun in ġenerali. Paul Murphy jaqbel ma tħassib li hemm eh, eh, fuq il-Liberja speċjalment u jixtieq jisħaq fuq is-sitwazzjoni hemmhekk għalhekk għet infakru wkoll li eh, l-Liberja ġiet mil quta mill-konflitti ċivili sal-2002 u nazzjonali wkoll u in parti dawn il-konflitti saru minħabba l-isfruttament u l-kompetizzjoni mhux ġusta għall-injam li qed nitkellmu dwaru u l-kummerċ tal-injam u l-gvern ħażin ukoll dawn għamlu parti mill-problemi. Mil ikun hemm monitoraġġ mill-qrib mill-partijiet interessati kollha u l-komunitajiet lokali għalhekk irrid ikun hemm monitoraġġ tal-ftehim għalhekk e, Sur Paul jixtieq jitlob lir rapporter jekk forsi l kummissjoni għandha bżonn mod regolari tagħti rapport lill parlament fuq l-implementazzjoni mill-qrib jew forsi l parlament irid jitlob ar rapport ta' kull sena minħabba tħassib li eh, l parlament qajjem l-aħħar punt, punt ġenerali fuq is-soċjetà mill-Berja. 85 fil-popolazzjoni jgħixu taħt il-livell ta' faqar u għalek il-faqar forsi se jirrikorru għal tuħ tal-injam mod illegali biex eh, dawn ikunu jistgħu jitimaw il-familja tagħhom dan usidraw għalhekk il-Kummissjoni għandha bżonn tapplika approċċ olistiku qed nitkellem dwar l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiżi nixtieq inżid hawnhekk li danna jinkludi wkoll is-sitwazzjoni tal-popolazzjoni Indiġina punt li diġà smajna mis-sur David Martin u ix-Shadow mbagħad se nagħmlu l-emendi li hemm bżonn. Grazzi ħafna issa Kummissjoni Sinjura Foknem. Mistabbi unuva. Tnejlintkom ħat titkellu ma fil-qosor jekk joġobkom. Grazzi. Sur Renovan mill-Kommissjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzjaw il-Kumitat għall-interess f'dawn il ftejmit u rapport u l-appoġġ għal dawn iż-żewġ ftejmit. aħna iva qed nikkonsidraw ir-rakkomandazzjoni u l-konklużjonijiet ukoll tan-nota ta' spjegazzjoni dwar ir-Repubblika Ċentru Afrikana u dwar il-poplu indiġenu dan is-suġġett ġie mqajjem waqt in-negozjati. L-informazzjoni li nista' nagħtikom illum il-Gvern tar-Repubblika Ċentru Afrikana qed jistudja l-affarijiet u qed ukoll iħares lejn il qsima ta' dawn l-artijiet mbagħad il-ftehim ftieħ ukoll xi dokumenti li għandhom bżonn jiġu żviluppati iktar fil-futur xi minn dawn huma relatati mill-qrib ma' drittijiet tal-poplu lokali dwar l-appoġġ finanzjarju iva hemm ta' bilħaq bżonn għall-Unjoni Ewropea li tgħin hawnhekk il-ftehim kif intkom tafu ma m'għandux element finanzjarju fih. Hemm appoġġ mill-Kummissjoni Ewropea u s-sena l-oħra ddeċidejna li nallokaw 6.7 biljun euro l-implementazzjoni ta' dan il-ftehim flimkien ma' appoġġ għal qatt ta' proġetti li se jkunu mmexxija minn assoċjazzjonijiet partijiet jew organizzazzjonijiet privati oħrajn kif ukoll NGOs nazzjonali li qed jaħdmu fil-Repubblika Ċentru Afrikana. Imma irrid ikun hemm dan l-appoġġ jekk dawn l-affarijiet nixtiequ li jaħdmu fil-prattika u li jkollna l-ftehmiet għalhekk l-appoġġ mill-istati membri huwa imperattiv jekk nixtiequ li dan il-pjantazzjoni isir realtà dwar ir-rabta bejn id-deforestazzjoni u t tnaqqis tal-emissjonijiet mill-diossidju tal-karbonju li xasmu kol wkoll ma' deforestazzjoni u flekt aħna naqblu ma' din ir-rabta imma kif nistgħu niġġieldu il-deforestazzjoni il tuħ tal-foresti speċjalment jekk m'hemmx ġestjoni xirqa tal-foresti u bażi soda il-ħidma fuq flekt eh, marbuta ħafna mill-qrib mal-ġlieda kontra t tibdil klimatiku. Grazzi. Issa nixtieq naħdi l-mikrofonu lil kollega tiegħi Julia Fulkin. L-odwa tajben tajba jiena jisimni Julia Fulkin mill-Kummissjoni Ewropea senżom fil-qosor jiena kont involuta fid-diskussjonijiet mal-Liberja għal dawn l-aħħar ftit snin. Naħseb li l punt li ħareġ b'mod ċar fuq dan il-ftejm mal-Liberja, dawn huma punti relevanti ħafna. Iva, dan il-negozjati partikolari kellhom dawna livell ta' appoċċu impenn minn um, mill-gvern mill-lora parti tal-gvern, in parti minħabba l istorja in parti minħabba l-injam, dan uh, wetta er, rwol ċentrali fil-gwerra ċentrali fil gwerra ċivili, skużawni, u għalhekk eh, l-appoċ eh, tal-Unjoni Ewropea permezz ta' dan il-ftejm eh, ta' sħubija volontarja qed jaraw bħala importanti ħafna mm, parti importanti ħafna mill-rekonstruzzjoni għalhekk il-mod kif ġew żviluppati negozjati, il-mod kif il-gvern qed jaħdem u qed ikollu x'jaqsam mal-komunitajiet ġifieri qed jitħaddat magħhom u l-involviment ta' partijiet interessati dan vera taw mm, kienu xempju għamek u naħseb li hemm problemi ma bl-implementazzjoni, hemm ħafna diskrepanzi ta' l-kapacitajiet il-Kummissjoni u l-Istati membri Għedin fil-proċess li jipruvaw jiprogrammaw l-appoċ ħalli bekk nistow aħna inżidu il-rizorsi li għanna bżon. Palissa għanna proposti għal 10 miljon Ni mill-Kummissjoni mbagħad riżorsi oħrajn mill-Istati Membri u nittamaw li se nkunu nistgħu aħna nissuktaw b'dan il-proċess u malajr ħafna. Punta informazzjoni l-ewwel laqgħa konġunta tal- kumitat eh, laqa li se segwi l-implementazzjoni din il-laqa sseħħ lej l aħħar ta' marzu fil-Liberia. Importanti li ngħidu li eh, jew żmien li nimxu mill-firma l-istituzzjonalizzazzjoni ta' dan il-ftejm u sabiex intemmu il-proċess ta' ratifika fuq iż-żewġ naħat, ġifiri dan kien punt Il-punti li tqajmu fuq ir-rapporti u r-rapporti li rridu jisiru fuq eh, l-Parlament ħadna nota tiegħu. Hemm responsabilta iva tar-rapporti u importanti sabiex nipproduċu r rapporti annwali u sabiex nagħmlu rapporti pubbliċi fuq il-missjonijiet konġunti kollha li għandna bejn l-Unjoni Ewropea u l gvernijiet ukoll imsieħba ġifieri aħna qed nittamaw li se nkunu nistgħu nilqawhom dawn l-affarijiet forsi l-Parlament jkun jixtieq jistieden il-Kummissjoni jagħti aġġornamenti aħna lesti li nagħtuhom dawn forsi wkoll taħt il-qafas tad diskussjoni fil-plenari jekk dan isir imma l-intenzjoni tagħna li aħna senatu rapport irregolari. Thank you. We are... Grazzi ħafna. Iva, tnieħdu żmien mill-laqa tal-koordinaturi għalhekk se nitlob lir-rapporter jagħti taqsira vera qasira. Grazzi ħafna, grazzi President. Fil-qosor nixtieq nirringrazzjak u nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha għall-input tagħhom u għall opinjonijiet li ġew espressi. Ovvjament jiena vera tniħu uh, gost u lesta li nkompli niddiskuti l-punti kollha u l popolazzjoni indiġena l-ħarsin tagħhom kwistjoni prinċipali bla dubju ta' xejn ix-xi ngħidilkom li fil-Liberja iva kien hemm gwerra għaddejja sal-2003 gwerra ċivili u jekk tħarsu lejn l-iżviluppi pożittivi jekk intkom taqablu dawn l-affarijiet mal-Ewropa u taraw kemm vera aħna ndumu sabiex nimplementaw is-sistemi mela vera nistgħu ngħidu li aħna tnieħdu l-approċċ tajjeb u għandna bżonn nkomplu għaddejjin b'dan il-pass Jiena lesta wkoll li nadotta l-proposta li jkollna diskussjoni fil-plenarja kif smajna mix-shadows. U nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni wkoll, nixtieq nirringrazzja talli tat daqshekk appoġġ u talli prutatna l-informazzjoni kollha. Grazzi. The deadline l-iskadenza l-emendi is-6 ta' Marzu fis-6 ta' war nofsinhar u l-vot se jsir fil laqgħa li miss lejla ħar ta' Marzu peress li hemm referil nieqsa Fu eh, dan il-ftejim tar Repubblika Ċentru Afrikana imma din il-referi diġà tresqet lill parlament mill-Kunsill. Qed ħafna għalhekk wasanna fi tmien il-parti ġifieri eh, pubblika tal-laqtana ta' dalodu. Nistgħu ngħaddu wissa mingħajr waqfien għal laqgħa tal-koordinaturi